Friends, you are warmly welcome to this day with the Eurofound. Uh, Signori, nil-akom, jina bħala Vici uh, president tal-Komitat uh, Olimpijek, kontenta ħafna li qed narakom hawnhekk il-koll. Aħna minnaħa tal-Parlament Ewropew għandna rabtit viċin ħafna mal-Eurofound. Aħna nirċibu ħafna fatti u figuri minn għandkom, minn għand il-Eurofound, u dawn il-fatti u l-figuri jgħinuna fil-ħidma tagħna hawnhekk. U għalhekk illi kontenti illi għanna konferenza u program interessanti ħafna l-lum. Ovvjament, aħna interessati f'dak li qed jiġri barra minn min din il-binja u anka barra minn eh, l-Unjoni Ewropea. Kien hemm min kien sorpriż wara l-elezzjonijiet u r-riżultat tal-elezzjonijiet fl-Istati Uniti u kulħadd jixtieq ikun jaf x'ħajjiġri wara il riżultati li kellna f'dawn l-elezzjonijiet. Il-konklużjoni forsi ma kienx wisq sorprendenti, iżda importanti xorta waħda. Aħna nħossu illi l-istituzzjonijiet demokratiċi iridu juru lill-ċittadini b'modi ċari illi aħna tassew nistgħu intejbu il-ħajjiet tagħhom. Biex uh, nagħmlu dan, biex namlu dan għanna bżon anka ta' konferenzi bħal tal-lum. Biex naraw eżattament kif inhi realtà. Dak huwa l-isfont li feħser naħdmu llum. Aħna nixtiequ namlu xi ħaġa illi minna jibbenefikaw il-ħaddima tagħna fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. U jiena tassew kuntenta illi qed nara illi ħafna minnkom iddeċidew illi jibdew il-ġurnata tagħhom hawnhekk magħna ser nibqaw għaddejjin sa war nofsinar, anka sa tart war nofsinar, u naddi mill-ewel il-kelma lil-direttur tal-Eurofund, Juan Menendez Valdez. Grazzi ħafna, Signora President, jina onorati li ninsab għawek fostkom nishtiq nil kulħadd u nirringrazzja lil Parlament Ewropew kif ukoll lil kese illi organizza dan l-avveniment tant importanti, sforz konġunt illi napprezzaw ħafna. Sfortunatament il-president tal-komitat ta'kom, Sr. l Handel, mux għawek, pero um, mandiġ dubju illi ħankunu ħajkolna konferenza interessanti ħafna anka mal-membri oħra ta' dak il-kumitat. It-titlu li il-kondizzjonijiet ta' xogħol illi qed jinbidlu fl-Ewropa. Dan huwa suġġett li nixtiequ nittrattaw illum. X'nistgħu nagħmlu biex ix-xogħol ikun aħjar. Aħna rridu nimxu f'din id-direzzjoni. Dawn huma kollha mistoqsijiet illi żgur mhumiex ġodda, il kondizjoniet tal-xogħol kienu importanti mill-bidunet tal-proġett Ewropew. Dawn l-anijiet tista' ssibhom anka f'artiklu 151 tat-trattat lan issa huwa li intejbu dawn il kondizjoniet tax-xogħol anka biex intejbu l-istess kondizzjonijiet tal-ħajja dawn il-kondizjonijiet tal tal-xol eh, jinsabu kol fil-qalba ta' ħidma tagħna, dan huma tana. tagħna. Għalkemm dawn il-miri mhumiex ġodda, dan ma jfissirx illi domx eh, japplikaw għallum partikolarment meta wieħed iqis l-iżviluppi f'dawn l-aħħar 10 snin, probabbilment dawn il-kundizzjonijiet huwa iktar importanti minn qatt qabel li nindirizzawhom. Eh, speċjalment fl-isfond tal-kriżi ekonomika Ewropea li bdiet bħala kriżi eh, ekonomika li ħallit impatt kbir u li waslet għal inqas livelli ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet u anka uh, dajfet ħafna il-proġett ta' integrazzjoni Ewropew. L-xol huwa importanti, l-impjeg huwa importanti u eh, il-livelli ta' impjeg reġaw jinsabu fil-livell ta' qabel il-krizi, pero mżgur mux fl-istati membri kollha il-kwalità u kol importanti, il-kwalità ta' xogħlijiet mhux sempliċement kemm persuni qed jaħdmu u importanti. Kondizzjonijiet ta' xogħol tajjeb jkollhom impatt fuq il-ħajja u l-kwalità ta' diversi uh, persuni fl-Ewropa. U il-xogħol ta' kwalità ma jispiċċax fit-tmiem il-ġurnata dan jandu impatt fuq is-sodisfazz kemm huma sodisfatti l-ħaddiema in ġenerali il-kwalità tax-xogħol hija rilevanti ħafna jekk aħna rridu illi l-Ewropej jaħdmu għal żmien itwal. Xi ħaġa li aħna nafu li hija xi ħaġa li bil-fors ser kollna naslu għalija minħabba li kull ma jmur il-popolazzjoni qed tikber fl-età. Però aħbar tajba, nafu illi memx għalfejn nażlu bejn il-kwalità tal-impjiegi u l-kompetittività il-kwalità ta' xogħlijiet tagħna jista' tista' tgħin biex natu eh, potenzjal lil ħaddima tagħna. Dan għandu impatt fuq il-kapital uman, kemm ikunu innovattivi, kemm ikunu kompetittivi, kollha huma fatturi, fatturi uh, determinanti. Però hemm aħbar kera wkoll. Skont id-data illi għandna meta naraw kif numma il- kif xini l-kwalità tax xoliet tagħna kważi 20% tal-ħaddiema tagħna jgħidu illi il-kondizzjoni huma eh, ħżiena. Uh, Jiġifieri 20% jfisser il fuq minn 40 miljun persuna. U dan huwa partikolarment il-każ fil-pajjiż eh, li jinġej minnu Spanja huwa il-mandat tal-Eurofound illi niprovd informazzjoni li tista' tejna biex niżviluppaw politiki aħjar, politiki illi jistaw jgħinuna intejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol. Il-konferenza tal-lum ser nużawa biex nippreżentaw il-rapport li għamilna l-istħarriċ, uh, eh, is-sitt Eh, sarriċ Ewropew dwar il-kondizjoni tax-xogħol u dan li sarriċ ser jgħinna biex eh, namlu u niżvolġu l-mandat tagħna. Dawn huma riżultati miksuba minn fuq il-post huma essenzjali jekk irridu nifmu l-kwalità tal-Ewropa fl-Ewropa u anka lil minna. Din id-data tintuża mill-Kumitat Ampl tal-Parlament Ewropew, tintuża mill- kummissjoni Ewropea, minn msiħba soċjali, mill-Istati membri u huwa għajn ta' informazzjoni illi jintuża anka mill-OECD u l-ILO. Dan l prof provdi data għal ħafna suġġetti li jintom diskutu f'dan il-Parlament Ewropew kif ukoll f'istituzzjonijiet oħra. Pereżempju, il-qafa strateġiku dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u anka eh, brabta ma' rapport tal dwar sigurta fuq il posta ta' xogħol fejn intom tlabtu l kummissjoni illi tagħmel proposta brabta mal-pilastru soċjali ta' drittijiet tal-ħaddi eh, ta' drittijiet soċjali tal-ċittadini li ġi prezentat minn Jean-Claude Juncker. Eurofound bdejna, fil verita jina ma konċ parti mill-Eurofound, eh, bdejna noħorġu statistika ta' dan it-tip 25 sena ilu. Din l-istatistika imbidlet ħafna. Għal-bidu kien sempliciment modjul ah, ah, mamula posta fejn konna nistaqsu madwar 30 mistoqsija relatata ma' s-saħħa u s-sigurta fuq il-posta x-xogħol. Fl-2015 aħna sejna il-fuq minn mit mistoqsija Provajna nfasslu l-mistoqsijiet kemm jista' jkun eh, preċiż b'mod kemm jista' jkun preċiż possibbli u r-riżultat jagħtina stampa ibbażata fuq l-arfin ta' dawk il-persuni l-iktar informati, jiġifieri il-ħaddiema. Il-fuq minn 40,000 ħaddim, fil-fatt 44,000 ħaddim, tkellmu dwar l-esperienzi tagħhom fil-tervisti ta' 45 minuta l-waħda. Walek sibna informazzjoni illi enitna naslu għal stampa aktar ċara. L-istampa illi ħarġet mis sitt starriċ tal-kondizjonijiet eh, ta' xogħol fl-Ewropa mumiex eh, sorprendenti. Il-saħħa eh, ta' xogħol, il-forza ta' xogħol medja, u fil-fatt il-ħaddim medju, huwa l-iktar raġel middle-aged jaħdem ħinijiet regolari u jaħdem fessemis l-aktar. Rigward kondizjoniet ta' xogħol iħossuhom b'mod ġenerali sodisfatti u ma jħossu li jitalmu ħafna fix-xogħol tagħhom u eh, hemm min jgħinhom. Però mill-banda l-oħra hemm ukoll eh, persuni illi jaħdmu xogħol ta' intensità għolja, ix-xogħol tagħhom jinvolvi ċerta xogħol ta' riskju fiżiku u huma wkoll esposti għal ċerta perikli. U anka l-imġiba soċjali jista' jkollha impatt dwar il-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol. Il-differenzi fl-età jidru koll partikolarment bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u dawk li mhumiex dan juri wkoll ċerta differenzi relatati mal-xogħol, mas-settur, mas-sess, ma' l-età. Dawn il-fatturi huma importanti ħafna biex uh, eh, nifmu is-sitwazzjoni. probabbilment issa qed naraw l-ikbar livell ta' differenza fis-suq tax-xogħol. Id-dinja qed tinbidel u għalhekk anke d-dinja tax-xogħol eh, qed tinbidel, kull ma jmur qed isir dejjem iktar komplessa. Aħna semmejna żewġ eżempji, pereżempju il dawk li jaħdmu għal rashom. Dawn l-individwi mhux dejjem ċar l-status tagħhom, 13% ta' dawk li jaħdmu għar-rashom għandhom biss klient wieħed dirett ma jistawx jażlu huma l-istaff tagħhom u lanqas ma jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet importanti. Però xorta waħda jitqisu ħaddiema indipendenti ekonomikament. Fil-fatt hemm eh, il-proporzjon huwa baxx ħafna dan jamont tal fil-mija. Issa, 11% tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea jużaw l-ICT biex jaħdmu bih barra mis-sede tax-xogħol minn tal-inqas tliet kwarti tlet kwarti tal-ħin li huma jaħdmu. Huma jaħdmu fi spazji pubbliċi, jaħdmu f'postijiet il-bot mill-uffiċċju tagħhom, eċetera. U allura l-kundizzjonijiet ta' xogħol tagħhom huma differenti mill-xogħlijiet tradizzjonali. Huma jiggwadanjaw xi ħaġa, pereżempju jiggwadanjaw iktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol, però jesperjenzaw ukoll inqas bilanċ uh, bej il-ħajja ta' xogħol u il-ħajja privata tagħhom. Fil-fatt 26% jammettu dan. Meta qabla mal-bqija tad-dinja li 18% tal-bqija tad-dinja jgħidu dan. E, dawk li jihdu id-deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej, l-imseba soċjali, l-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet differenti, għandhom bżon ta' evidenza illi tirrifletti dawn il-bidliet biex ikunu jistaw eh, jifmu eżattament dawn l-esperjenzi personali u anka biex jistaw jifmu l-esperjenza ta' dawn ħaddima fil-kumpaniji eh, tagħhom. Illum ser kunu qed nippreżentawlkom ir-riżultati ta' dan l-isħarriċ. L-ewwel sħarriċ l-ewwel sejbiet deskrittivi ġew preżentati ftit ta' xurilu, issa li għandna għandna eh, analiżi aktar kompleta u biex nikkomplementaw l-analiżi u l-figuri aħna stidnikom partit interessati biex tipparteċipaw fil-panels u titkellmu fuq is-suġġetti li qed inkopru fil-survey u tifmu ukoll eh, li mumma dawk l-oqsma illi fuqhom ser nitkellmu. Fil-fatt aħna ser ikun hemm l-ewwel panel ta' Agnes um, parent tiron illi ser tkun qed tkellem dwar ċerta xejriet, ser tkun qed tkellimna dwar kif nistgħu niġbru xogħlijiet uh, fl-Ewropa. Il-kwalità ta' xogħol tista' titqis bħala stampa fissa illi ma tirriflettix neċessarjament is-sitwazzjonijiet illi qed jinbidlu. Walek fit-tieni panel ser nkunu qed niddiskutu il-kwistjonijiet illi huma relatati ma xista jagħmel ix-xogħol iktar sostenibbli, elementi li qisu il-bidliet fil ħajjiet tal-individwi u nifukaw l-aktar fuq il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Wara nofsinhar imbagħad ser nespandu l-ambitu tagħna mhux ser nasbu biss fuq l-Ewropa iżda nasbu fuq il-kuntest dinji. U Dan huwa importanti, importanti għaliex aħna qed nisabu rridu naraw il-situazzjoni tagħna meta mqabbla mal-komplement tad-dinja. Dinja li hija aktar kompetittiva u għalhekk rridu nifmu eh, fuq li ma bażi rridu nikkompetu f'dinja globalizzata. Irridu nifmu jekk għandix l-informazzjoni, jew għandix bżonn iktar informazzjoni biex nqablu aħna fl-Ewropa kif qed namlu, kif qed eh, imorru meta mqabbla ma l-kuplament tad dinja Dik se tkun id-diskussjoni ta' tielet panel. Din l-aġenda kif qed taraw eh, hija mimlija daqs bajda u titkellem dwar l-isfidi illi qed naffaċċaw. U eh, kif nistgħu ntejbu l-kompetittività Ewropea. Iżda aktar importanti minn hekk rridu nifmu għala il-qatt u eh, xogħlijiet ta' kwalità baxxa iwaslu il-nis biex jitilfu l-fiduċa u rridu nifmu kol li bil-kontra persuni eh, li għandhom xogħol ta' kwalità tajba ikunu persuni iktar sodisfatti. Nittama li l-konferenza tal-lum tejna biex nifmu eżattament ehm, xinu situazzjoni. U issa nistiden lil-Sinjura Agnes Parentirion biex tispiega u t-prezentana riżultati. Mikrofonu għal-kellima. Okay, I start again. Tajab, pos nerġa nibda mill-ġdijt mela. Lodwa tajba li l-kulħat, il-mistoqsija li saqsitna s-Senjora President fil-bidu kienet kif nistaw ntejbu il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Żgur illi mod kif nistaw nagħmlu dan huwa illi ntejbu il-kwalità tax-xogħol tagħhom. Dan huwa mod kif nistaw tassew ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-persuni, tal-ċittadini. Onorata li nipprezentalkom ir-riżultati ta' sitt starriċ l istarriċ l-ikbar starriċ sa' issa fil-fat, għalli xaħna koprejna 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma' Norveġja, l-Svezja, u ħames pajzi oħra fil-li huma li huma ehm, fil- qed jippreparaw subija mal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjaw ukoll il-Belġju u l-Slovenja. il belġju u l slovenja il u l slovenja u Spanja illi qed jużaw anka r-riżultati tas-survey fuq livell nazzjonali wkoll. Kien hemm 43,150 persuna um, ehm, li parteċipat huwa l-akbar sarriċ ta' tip tiegħu. Huwa mim l-informazzjoni u huwa importanti illi ikolna xi ħaġa ta' dan it-tip. Għal dan l-ewwel rapport ma nafx hekk l-slides u xed jaħdmu. Iva jidher li qed jaħdmu. Mela, fuq dan l-ewwel rapport nixtieq natukom stampa tal-kondizzjonijiet ta' xogħol fl-Ewropa billi nifukaw fuq il-kwalità tal-impjiegi. Hemm ħames raġunijiet għaliex iddeċidejna illi nifukaw fuq dan l-ewwel it-trattat artiklu 151 l-Unjoni u l-Istati membri għandu jkollhom lan illi tejbu l-kondizzjonijiet ta' xogħol f'kuntest ta' sussidjarjetà. It-tieni raġuni hemm ħafna evidenza illi turina kif il-kwalità tal-impjiegi hija relatata ma' iktar persuni li jaħdmu u ħajja itwal u ta' kwalità. U għalhekk huwa importanti li nifmu dawn ir-raġunijiet biex ikun hemm iktar persuni impjegati. It-tieni hemm rabta bejn il-kwalità tal-impjieg u s-saħħa u anka il-prestazzjoni ta' persuna Fil-fatt din l-evidenza hija tidher biċ-ċar mir-riżultati tal-istħarriġ. Ir-raba raġuni kienet illi il-kwalità ta' xogħol tista' tgħinna biex nilħu ċerta miri um, tal-politika Ewropea, bħal pereżempju l-ugwaljanza bejn sessi. U minħabba illi kull ma jmur dejjem qed hemm iktar bidliet u uh, sfidi u importanti li kolna xi tip ta' gwida illi tejna. Il-kwalità tal-impjegi jgħinuna biex namlu um, li nistarġu fuq il-kwalità tal-impjegi jgħinuna biex inkejlu naqra fejn qed naslu. Issa, xejdinna l-istħarriċ li huma s-sejbiet prinċipali Jikkonferma li l-kwalità tal-impjegi hija multidimensjonali. U fil-fatt l-ewwel slides ser juruna illi il kondizjonijiet tax-xogħol mhumiex ħaġa astratta, hija xi ħaġa konkreta u jieħdu suri u forom differenti. U importanti illi nitbedu mill-kunċetti astratti u naħdmu mill-viċin ma' mal-ħaddiema tagħna fil-ħajja reali. Għana żviluppajna seba' indiċi u nirringrazzja kull l-kollegi li jenuna f'dan il-kontest, kull wieħed minn daw is-seba' indiċi jgħinuna biex ikollna aktar informazzjoni fuq id-dimensjonijiet kollha tal-kwalità tax-xogħol. Tielet punt Kien hemm xi progress li diġà sar dwar l-erba' indiċi li dwarhom għandna informazzjoni. Fidejkom illi taraw jekk dan huwiex konformi ma' l-investimenti li għamilna u jekk mhux biżejjed. Sar xi progress però fl-istess waqt eh, il-medja turi illi hemm iktar diversità u daw l-kwistjonijiet iridu nqisuhom. Finalment, meta nipruvaw niksbu informazzjoni sintetika dwar l-impjiegi brabta mal-kwalità tal-ħajja hemm ħames gruppi ta' xogħlijiet bi profili differenti. Dan ifisser illi is-sitwazzjoni mhijiex polarizzata u l-mod kif inwinġbu ser jaffettwaw b'ċerta mod ċerta gruppi u b'ċerta mod ieħor gruppi oħra. U dan irid jgħinna fit-tfassil tal-politika tagħna. Mela, wara illi introduċejt is-seba' indiċi differenti, nixtieq nisħaq fuq żewġ affarijiet illi jiddeterminaw il-kwalità tax-xogħol. L-ewwel, segregazzjoni ta' sessi, kif tafu din eh, tieħu diversi uh, forum, il-statistika turina illi il-żaz l-irġiel, żaza irġiel, qed jaħdmu aktar minar ma jitħalsu, pero in ġenerali fil-faxxi tal-età kollha in-nisa jaqlaw jaħdmu l-iktar mingħajr ma jitħalsu. Hemm iktar nisa fir-rwol manageriali 35% fil-fatt Eh, minn ħaddiema huma mexxija minn nisa differenti ħafna meta qabel mal l-irġil u fil-fatt mija biss eh, tal-impjiegi fihom hemm taħlit tas-sessi. Fattur ieħor importanti li determina l-kwalità tax-xogħol hija r-rappreżentazzjoni tal-impjieg tal-ħaddiema. The... Dwar l-ambitu u l-firxa tal-rappreżentazzjoni ta' min ħaddem varja minn stat membru għal ieħor u dan ser ikollu impatt fuq xieġi negozjat brabta ma' xogħol u kif jiġi negozjat fejn jiġi negozjat dejta ta' naturi il-iktar ma' jkun hemm rappreżentazzjoni żiet ma' jkun hemm leħen iżjed ħajkollok kwalità tax-xogħol jew mezz biex titwassal kwalità fix-xogħol. Mela, nispjega sal-indiċi tal-kwalità tax-xogħol l-ewwel ma nixtieq ngħidilkom dwar dan l-element u li bnejna indikaturi li ttieħdu fuq livell tax-xogħol. stant użajna l-informazzjoni kollha li kien hemm disponibbli u ħadna dik l-informazzjoni marbuta mal-xogħol u fuq dak. Il-raġuni li għadin nifukaw fuq il-xol u il-rex rridu naraw fejn hemm kontrat bejn individwu u kumpanija. ħaġa regolamentata dan huwa livell importanti fejn naraw leġittimità fejn nistgħu intervjenu. It-tieni informazzjoni i li kien hemm ħafna riċerka li saret u għabbażi ta' din l-informazzjoni provajna. Naraw x'inhu importanti, x'joffri kwalità, xtaqna serja ta' kriterji għal dan u zajna numru ta' sejbiet minn studji epidemioloġiċi fejn rajna illi dawn il-karatteristiċi tal-impjeg għandhom impatt fuq il-benessri b'mod pożittiv jew negattiv ma jridniex nkunu wis preskrittivi, iżda ridna nibnu fuq evidenza sabiex nkunu nistgħu narblu l-informazzjoni. Kull indiċi fil-lista ħajder fuq l-iskrin tagħkom. U forsi għandu isem kemm xejn astratt. Iżda tidu tifmu illi kull wieħed huwa bażat fuq xi 13 l-indikatur ħlif għal earnings tool il għaliex ix-xogħol jippreżenta ruħu b'modi differenti, f'sitwazzjonijiet differenti u dejjem irridu ngħaddu mill-astratt ar reali it informazzjoni dan iżjed għalikom forsi iżjed ma jkun għolja l-kwalità l-indiċi tal-kwalità tax-xogħol tant l-aħjar ħlief għall-intensità tax-xogħol. Intensità għolja tax-xogħol mhix mixtieqa u għanda tinbidel fil-fatt xi indikaturi għandhom biss elementi pożittivi oħrajn għandhom elementi pożittivi u negattivi qablux il-valuri kollha huma indiċi bejn 0 u 100. Ħaraw id-differenza li hemm fl-indiċi dan huwa l-aħjar mod ta' kif taħdmu. Fuq l li mis taħtaraw minna u ftit ieħor. sal iva. Perfett. Jekk tistaw twasslu l-indiċi? Għanna l-indiċi fuq erba' dimensjonijiet u dak il juru illi kien hemm progress dwar il-ħiliet u d-diskrezzjoni fil-fat iżjed nies qegħdin jużaw il kompjuter talba għal-ħiliet konjettivi u kien hemm anki żieda fil-livell ta' taħriġ il-ħaddima. ħaddiema. Il-kwalità tal-ħin tax-xogħol tieb xi ftit għaliex tnaqsu anki il-ħinijiet tax-xogħol. L-ambjent fiżiku Ura, punt ta' zjeda f'għaxar snin u dan jot li zjed għall-irġiel u ma kienx jgħamu s bidla għan-nisa. Palma tafu hemm raġunijiet differenti għal-bidla xi wħud jistgħu jkunu marbuta mal-bidliet fl-istruttura tax-xogħol kif ukoll titjib anke fil-kondizzjoni tax-xogħol infushom. Id-dejta donna qed tindika li kien hemm bidla bil-kriżi fl-istruttura tal-impjeg u dan ikollu jiva ruol importanti. Ir-raba indikatur illi fuq għanna formazzjoni hija l-intensità. Dak li nistgħu naraw u illi kien hemm tnaqqisa mill-2005. Iżda reġa' żdied mill-2010. Li mhix stant le aħbar tajba. jekk tara kif huma preżentat il bidliet kien hemm ħafna gwaljanza u differenzi u evoluzzjonijiet f'dan. Għal daqstant. Kien hemm inċidenza kbira. Mela, nistaw issa naraw il-features waħda waħda dwar it-tħul maħniex qegħdin nużaw il-fair pay għall-indiċi tagħna iżda użajna il-livell attwali ta' tħul. Dan huwa punt li xtaqt inrest ilkom sabiex nwaslu dawn l-indiċi ta' kwalità ippruvajna naraw l-elementi karatteristiċi ta' xogħol jistgħu jaraw anki persuni esterni għall-impjeg u provajna nużaw data oġġettiva Rajna anke fl-istħarriċ kien l-impiegati ħossu xi ximħalsa tajjeb għax-xogħol, iżda dan mhux parti mill-indikatur tal-kwalità tax-xogħol għadħul. Mela nistgħu naraw issa slajd oħra hawnhekk għandna l-ambjent fiżiku. Dan huwa indiċi li għandna data fuq sa mill-1 design. Id-data turi li f'dawn l-aħħar xar snin Kien hemm żieda fiċ-ċaqliq tan-nies eh, fil-trattar ta' materjali infettus, eh, it-trattar tal-kimika, żieda ta' dawn il-xogħlijiet iżed femminili. Mela hawnhekk nistgħu naraw l-intensità tax-xogħol hija waħda mill-preferiti tagħna bħala reċerkaturi l-intensità tax-xogħol x'inhi ta' kif isser tkun jgħat taġġel iżjed. Meta x-xogħol isir iżjed dens għandek inqas pawżi u tgħaddi minn biċċa xogħol l-oħra. Hemmhekk inkunu qegħdin niffaċċaw anki pejseters differenti u tittieħu deċiżjoni. Trid taħdem fuq l-urġenti u fuq l-importanti. U għanna l-ok għal manuvra li tittamaj ikun jista' jgħinek. Mela, l-ħidma hawnhekk nistgħu naraw l-ħidma u wkoll fil-fatt qegħdin nużaw ħafna mill-enerġija tal-ħaddiema u dan huwa element ukoll importanti fil-kuntest komplessiv. Meta wieħed jara eżattament anki illi pereżempju dawk li ħadmu magni huma fost li zjed li għandhom bżonn ħaffu fil-fatt managers l-iktar li batu anke mill-lat emotiv. Ir-raba indikatur <coughs> il-kwalità ta' ħin tax-xogħol Nixtieq nifoka fuq il-fatt illi medjament il-ħin tax-xogħol naqas dinja xejra li la l seklu. Ma dan ukollu dak li qed jiżdied huwa xogħol il-ħadd u dan ġi diskuss posta drabi Mela 22% tal-ħaddiema jgħidu li jaħdmu anki fil-ħin liberu tagħhom biex ilaħqu max-xogħol. U it-talba on demand fil-fatt stiedet 12% jgħidu li jaħdmu anke ftit drabi fix-xar short notice. Mela, irdu naraw eżattament il-ġestjoni tal-ħin tax-xogħol. Fl-Ewropa għandna ħafna esperjenza għan negozjar tal-flessibilità. U għal daqstant dan ikun nistgħu nkomplu nibnu fuq il-ħames indikatur u għal-ambjent soċjali. B'dan l-indikatur għandna elementi pożittivi. Appoġġ soċjali mill-kollegi, mill-managers, għandek anki kwalità ta' leadership, ta' tmexxija, kemm il-bosses tagħna jgħinuna u jirrispettawna, jgħinuna nkomplu niżviluppaw u nikbru, iżda hemm anki indikaturi negattivi. Hawnhekk nistgħu nippreżentawlkom dak li nsejħu imġieba negattiva ta' violenza fuq ix-xogħol il-violenza hija rapportata minn 15% tal-ħaddiema. Tintiħu forum differenti. Speċjalment fis-saħħa l-amministrazzjoni pubblika u trasport. Dan is-suġġett eh, ġi rikonoxxut fuq il-livell Ewropew għal tul ta' żmien u hemm inizjattiva dialogu soċjali appuntu dwar dan li hija importanti ferm. Dan huwa suċċess kbir Malta turi li sar titjib dwar ħiliet fuq diskrezzjoni tul iż-żmien. U dwar kollu nixtieq ngħid illi fil 10% tal-ħaddiema ġifri 21 miljun ħaddiem li ma kisbux dan. il-taħriġ jingħata li dawk li jiżjed għandhom ħiliet u fl-iżjed kontratti standard. il dawmen tal-taħriġ huwa wieħed mhux twil biżejjed. Dan ilu samil wieħed u design jiġi analizzat u tajab li nkomplu konsidrawħ. L-indikatur li jmess il-prospetti dawn huma prospetti fuq xogħol. Nistgħu nenfasizzaw l-ewwel nett. Meta nsaqsu lin-nies jekk humiex impjegati autonomi jew impjegati, għajs fil-mija jgħidu li ma jafux. Kienu niżviluppaw il-kwestjonarju mill-ġdid sabiex niksbu tweġiba konkreta mal-mistoqsija. Nasab minna nfissa dinja sejba importanti. It-tieni perspettiva jekk tikkonsidra self-employed mingħajr ħaddiema. Aħna naraw żviluppi qegħdin f'dan il-grupp minnaħa l-waħda. Għandek ħaddiema li huma self-employed u m'għandhomx ħaddiema iżda għandhom karatteristiċi tax-xogħol illi tagħmilhom iżjed rib tal-ħaddiema impjegati għax huma dipendenti biex ngħidu hekk kważi. Minnaħa l-oħra tal-ispettru għandek il-self-employed li m'għandhomx ħaddiema illi jgħidu li huma jaħdmu għal-jom infushom. Jaħdmu ftit sigħat, ftit tħul ftit, baxx ukoll ġifieri illi ta' min jiżolaħ u jipprova jifhmu aħjar. Permess ta' dawn is-seba' indiċi għal stant x'istampa nistgħu niksbu. Ngħaddu l-slajd li jmiss. Is-sejbien juri li xogħol perfett ma jeżistix. Kanna bżonn ta' ħafna ħafna data. Iżda naraw li dejjem hemm xi element negattiv. Hemm lok għal titjib fi kwalunkwe impjek u biex kontesta it-tejbu. Fil-fatt tistara l-istampa komplessiva. Il-kwalità tal-impjek u din hija stassew sejba importanti. Naraw illi l-analiżi ħlief għal xi eċċezzjonijiet fatturi illi l-kwalità tal-impjeg hija assoċjata minn esperjenza aħjar tal-ħajja fuq il-post tax-xogħol. Bekk bdejna nassoċjawa ma' din il-ħajja tax-xogħol aħjar. L-indiċi li rridu nkejlu bihom il-ħajja fuq ix-xogħol tal impjeg tal-impjegati huma bosta fostom anki benessri soġġettiv aħjar, saħħa, iżjed preżenza fuq ix-xogħol u nqas assenzi, il-xogħol utli, li tasal sal-ħar tax-xar impenn motivazzjoni, klima soċjali aħjar, bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u xogħol sostenibbli. Għadna saħt nistaw naraw illi dawn il-kwalitajiet imorru l-lin mill-benefiċċji fis soċjetajiet tagħna. Għal stant naħseb dan jikkonferma li l-kwalità tax-xogħol hija strument politiku importanti għalina. Tal-aħħar, Għattilkom l soja tal-indiċi u kama tajbin iżda x'inhi situazzjoni tal-kwalità tax-xogħol fl-Unjoni fl-Ewropa fil-fatt għandha dan fit-trattat. Aħna provajna nużaw analiżi, statistika biex nippruvaw niġbru x-xogħlijiet flimkien bażi ta' kwalità tax-xogħol dak illi rajna i illi hemm ħames gruppi ta' impjiegi fl-Ewropa bi kwalifiċi differenti. High flying, dawn il-dawn l-impjegi huma pożittivi mill-elementi kollha ħlief l-intensità tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol. 22% tal-impjegi huma f'din il-kwalità. It-tieni grupp dawk li ħana seħu smooth running. U ma tajbin fl-aspetti kollha li it-tħul u il-ħiliet u diskrezzjoni 25% tal-impjegi. It-tien, it-tielet grupp Active Manual. Dawn huma xogħlijiet li jirrikjedu ċerta fiżiċità huma pożittivi mill-ambjent soċjali taħt dħul u l-prospettiva 22% tal total tal-impjegi. Imbagħad għandna żewġ gruppi li huma iżjed negattivi. Under pressure l-ewwel wieħed xogħol li huwa pożittiv mingħata tal-ħiliet u diskrezzjoni, mingħata tal-prospettivi u mingħata dħul. Iżda fejn l-ambjent soċjali ġifir kwalità ta' ġestjoni, l-amport li tirċievi u anki l-imġiba interpersonali hija negattiva. U għandek kwalità ta' ħin tax-xogħol baxxa. Il-ħames grupp po quality Għada stant kwalità baxxa meta mqabbla ma l-impjegi l-oħra fl-Unjoni Ewropea huma negattivi f'kull element. Kif nistgħu dawn il-profili norbtuhom mal-ħajja tax-xogħol? Għandek il-blu, il-blu li huwa il-kulur tal-bandiera Ewropea u l-oranġo li mhux tajjeb xejn. Mill nistgħu naraw fl-slide fl ewwel żewġ gruppi il-high flying u smooth running għandek esperienza sodisfaċenti tal-ħajja tax-xogħol stanta, sodisfazzjoni eh, bil kondizjoni tax-xogħol, bilanċ eh, bejn il-ħajja u xogħol sostenibilità, impenn u li twassal tal-ħajja tax-xahar fil-fatt għandek posta jirrapportaw pożittività. Iżda il- uh, Tnejn mill-gruppi rrapportaw elementi negattivi fihom kollha. L-impatt ħajkun differenti fuq il-gruppi u l impiegi differenti. U jaffetwa anki l-oġġettivi l-oħra tal-kompetittività u tal-impenn. Għallastant, biex nibda nala u hekk nkun anki zammit mal-ħin stipulat, Ejjen, u d majnejna illi nistaw niksbu ħafna data importanti bil-mining. Fil-fat għandek politika nazzjonali u prassi illi tista tagħmel differenza nistgħu nitalmu minn xulxin. Il-kwalità tal-xogħol huwa strument illi nasoċċjaw anki ma' esperjenza pożittiva fuq il-post tax-xogħol. Nistgħu niddiskutu il-direzzjoni tal-każwalità, eċetera, iżda nispiċċaw nitlu f'ċirku ma jafqat huwa importanti għalina illi nsibu kompromess tajjeb u nifmu kif nistgħu naslu għal kompromess fejn jirbaħ kolħat. Il-benefiċċji tal-xogħol ta' kwalità jmorru lil jen mill-benefiċċji lill individwi Dan qed bosta bosta drabi huwa element importanti. Il-profili differenti jitorbu għal pakketti differenti. ħajkonna ħajkun hemm impatt differenti u forsi nistgħu nużaw din l-informazzjoni biex nanticipaw il-ħtiġijiet ta' poċċa għal ħajja tax-xogħol aħjar. Id-dimensjoni tista' titjieb anke permezz ta' politika u prassi aħjar fuq il-post tax-xogħol importanti li nużaw il-mezzi kollha biex nilħu kwalità tax-xogħol aħjar anke permezz ta' min iħaddem. Aħna nemnu illi huwa importanti li jibqa' jsir monitoraġġ tal-kwalità tax-xogħol fl-Ewropa u madwar id-dinja qegħdin nitkellmu dwar l digitalizzazzjoni u l-globalizzazzjoni illi kollok dan l-istrument ta' politika li jgħina il-nevalwaw il-progress ikun utli wkoll. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta' Thank you. Grazzi lilek għal eh, dawk il-ċifri kollha u dawk il-fatti u koll. Kif għadna fl-introduzzjoni, Eurofound ja pioniera fil-ħolqien ta' strumenti għal kejl tal-kwalità tax-xogħol u tal-impjegi L-ewwel servizz eh, fil-Kummissjoni beda 25 sena ilu dan il-servizz kiber, evolva. U aħna verament grati għall-ixtaq li qegħdin nisimgħu huma r-riżultati ta' aktar minn 40 44.000 persuna illi irrispondew għall istħarriċ u kull wieħed u waħda minnhom allokaw 45 minuta tliet kwarti ta' sija eh, ta' ħajjithom sabiex jitkellmu propju fuq il-ħajja tax-xogħol tagħhom u l-kondizzjonijiet tax-xogħol. U dan iġibni mill-ewwel għal eh, punt li miss fuq l-aġenda tagħna għalex issa se nistednu il-sħab soċjali Ewropej biex jiġu bil eda għaw fuq biex eh, jajdunna kif jaħsbu li nistaw intejbu l-kwalità tax xogħol u għalfejn hija importanti l-kwalità tax xogħol. Għalhekk nistieden sur Vizentini, il sinjura Hornang Draus, is-Sur Foden is-sur Rolan u is-sur Pirinski biex jiġu hawnhekk bil-qeda ma' Michel Servoth eh, mux mhux għaw u forsi mhux ġej. U mawħat li se jieħu post is-sur Servoth għalhekk Ħalli nibdew u mbagħad naraw jekk eh, jirna xilux jiġi għal din is-seduta ta' smieħ illum. Nati merħba lil membri kollha l-oħrajn u nitħlu mill-ewwel fil-qalba tas-suġġett. As been obvious uh, when we started uh, the program of today, uh, the work that the Europe Aħna smajna il-xol illi qed isir mill-Eurofound. Issa rridu naraw il-xol qed isir fil-Parlament fuq dan is-suġġett. Aħna pratikament ta' kuljum ikonna kuntatt ma' sħab soċjali, u hemm dibattitu kontinwu illi se inkopluħ hawnhekk ukoll waqt din is-seduta fuq il-kwalità tax-xogħol. Din il-taqsima tal-laqa tajnija it-titlu Kwalità tax-xogħol, sfidi u opportunitajiet Jina verament xtaqt li kiena u s-sur servo sabiex eh, jiprezentalna jew jiftaħ din il-parti tal-laqa imma la mux jgħatawnek eh, nat il-mikrofonu l-sur Vizentini li huwa il-segretarju ġenerali ta' Letuk Fidejk, ħalli nisema minn għandek sur Vizentini dwar l sfidi u l-opportunitajiet illi għanna. Iva, grazzi ħafna, Signora President, grazzi għall-istedina, ħadgos ħafna nisma il-prezentazzjoni tal-rapport illi jimxi ħafna fid-direzzjoni tal-analizi illi għamilna aħna għalla volja aħna xiftit iktar pessimisti għaliex għanna iktar kuntatti mal-realtà mal anki permezz tal-ferat tal nazzjonali u lokali dak li aħna naraw f'termini ta' kwalità ta' xogħol fl-Ewropa hija propju um, kondizzjonijiet li qegħdin dejjem jitnaqru. U għal żewġ raġunijiet ewlenin l-ewwel net il-kriżi ekonomika u finanzjarja li għadna maħriġniex minna u din il-kriżi ġabet sensiela ta' konsegwenzi u effetti negattivi fuq il-kwalità tax xogħol, il-kondizzjonijiet tal-xogħol u anki l-kondizzjonijiet tal-ħajja tal-ħaddiema u anki xuħut mir riformi strutturali fil-soq ta' xol imma anki fil-postijiet ta' xol u koll ħallew l-impatt negattiv tagħhom jekk irridu nkunu ftit aktar preċiżi, għanna forsi nagħtu daqqatajn lejn il-seba indikaturi illi intom semmejtu fil-rapport tagħkom biex ngħidulkom aħna xrajna fir-realtà u anki biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex nelbu l-effetti negattivi illi seħħew fir-realtà. L-ewwel nett il prospetti jider ċar illi il-prospetti għandhom xaqsmu ma l-status ta' l-impik, tip ta' kontratt ta' xol illi għandhom il-ħaddima, għandu x'jaqsam u kol ma' l-prospetti ta' karriera, imma fis situazzjoni attwali dan għandu x'jaqsam l-ewwel qabel kollox mal-prospetti li wieħed isib xogħol u li iżommu dak ix-xogħol u jkolli ngħid illi minn dik il-perspettiva eh, hemm prospetti negattivi ħafna għaliex il-possibilità li dak li jkun issib xogħol ta' kwalità u li jibqa' jaħdem f'xogħol ta' kwalità hija ftit li xejn għatanna iktar minn 20 miljun persuna qiegħda fl-Ewropa u anki meta f'dawn l-aħħar snin il-persuni rnexxielhom issibu uh, eh, impik għaliex jittieħdu xi passi fl-Ewropa sabiex u l impiegi Imma xorta waħda l-opportunitajiet tax-xogħol kienu prekarji, ma tantx kien hemm stabilità u ħafna drabi f'kondizjonijiet negattivi u atipiċi pal per eżempju nies li ta' parsi jaħdmu għal rasom, etc. Għalhekk hemm ħafna li eh, irrid isir sabiex intejbu il-perċezzjoni u l-istennijiet f'termini ta' prospetti fis-suq tax-xogħol. It-tieni ħaġa, it-tħul is-salarji mill-ċifri illi ħarġu dan l-aħħar minn l-istituzzjonijiet rilevanti bħall-OECD u l-ILO. Fil-pajjiżi Ewropej kollha is-salarji naqsu mod ġenerali bħala medja u il-salarji il baqgħu lura waqgħu lura wara l-iżvilupp tal-produttività fl-istati membri kollha anki f'dawk fejn il-produttività s saħħet u kibret mod sinifikanti bħal Ġermanja u l-Polonja pereżempju, imma anki eh, f'pajjiżi bħal tiegħi bħal l-Italja, l-Greċja jew Spanja fejn l-iżviluppi tal-produttività ma kienu ftit li xejn imma xorta għad hemm differenza bejn iż-żieda fis-salarji u l-iżvilupp fil-produttività. U din hija waħda mill-ikbar problemi li qegħdin niffaċċaw f'termini ta' sviluppi tal-tħul u anki l-istennija li wieħed ikollu salarju aħjar għal xogħol aħjar fil-futur. U rajna u koll li nis illi għandhom aktar ħiliet jew aktar kwalifiki u jew inkella għandhom aktar intensità ta' ħidma fil-salarju għandhom baqgħu bl-istess salarju li kellhom żmien ilu jew inkella saħansitra anki salarju għar. Imma jekk ngħaddu għal kategorija ta' ħaddiema illi qegħdin fil-naħa eh, tisfel tal-iskala tal-termini ta' intensità tax-xogħol, eccetera, eh, nistgħu naraw illi s-salarji ta' dawn in-nies naqsu b'mod drammatiku. Fuq is-sijat tax xogħol miċ-ċifri nistgħu naraw illi l sija tax xogħol qegħdin jonqsu ma rridu naraw għalfejn. Qegħdin jonqsu għaliex hemm bilanċ aħjar bejn il-ħajja privata u x-xogħol jew inkella peress illi n-nies eżamu eh, eh, l-istess salarju eh, u qegħdin jaħdmu inqas jew inkella x'hemm iktar użu tal-robots fl-ekonomija. Naħseb illi b'mod ġenerali il-xol ijat, il-sijat ta' xol edin jonqsu eh, għalix eh, hemm inqas xol, hemm iktar prekarjetà u hemm ftit partijiet ta' xol, eh, ta' suq ta' xol fejn edin jizdidu sijat ta' xol imma ma tantx edin jizdidu is-salarju, is-salarji u naħseb illi s-sijat ta' xol edin jonsu għalix il-salarji edin jonsu u kol. Dwar il ħilit u veru illi fċerti partijiet ta' suq ta' xol eh, nis edin um, ehm, ikomplu jitalmu, jitħarġu, etc. Pero fil-dal tar-rapport edin naraw li dawn l-opportunitajiet jeżistu għal nies li għandhom diġà ħiliet oljien. Dawk li għandhom ħiliet medji jew ħiliet baxxi huwa diffiċli illi dawn nataw taħriġ fuq ix-xogħol huwa diffiċli illi n-nies illi tkeċċew mix-xogħol u qed jippruvaw jerġgħu jitħlu fis-suq tax-xogħol jew iż-żgħażagħ li qegħdin jippruvaw jippenetraw fis-suq tax-xogħol għall-ewwel darba. Eh, jekk inti tara ċifri għall-investiment privatu pubbliku fl-investiment u t-taħriġ f'dawn l-aħħar snin, sfortunatament eh, pratikament sparixxa fl-Ewropa. Għallek għanna emerġenza li eh, rridu nsibu mezz kif nerġaw nsibu investiment fil-ħiliet tal-ħaddiema tagħna. U qed naraw illi minkejja l-fatt illi hemm miljuni ta' persuni qiegħda hemm 1.2 miljun post ta' xogħol battal eh, fl-Ewropa u huwa diffiċli ħafna illi dawk il- il-miljum ta' mill-20 miljum ta' persuni edha biex dawn jimlew il-postijiet battala eh, fil-fissuq ta' xol. Għalek, mux biss memx bizzejiet investiment fit-taħriċ u eh, fit-talim tal-ħaddema, imma anki il-tqabbil tal-ħiliet mal-postijiet ta' xogħol disponibbli huwa diffiċli ħafna. Hemm ħafna elementi komplikati ħafna li wieħed irid jikkonsidra biex jifer is-sitwazzjoni aħjar l-oqsa legali illi jeżistu f'termini tal-saħħa eh, u eh, sigurezza fuq il-post tax-xogħol il-sitwazzjoni għatem lok illi titjieb imma mbagħad war l-ambjent soċjali fil-post tax-xogħol illi l-fatt illi il-sistemi ta' protezzjoni soċjali edin jizzarmaw fil-istati membri tagħna dan ukoll wassal għal deterjorament. Issa, il-sħab soċjali jridu mhux biss jirrikonoxxu realtà ma jridu jaraw ukoll x'jistgħu jagħmlu biex jagħmlu tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet u biex nibdlu din is-sitwazzjoni negattiva għall aħħar li għandna fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa bħalissa. Għalek naħseb li qabel ma nitolbu li l istituzzjoniet pubbliċi biex jagħmlu xi ħaġa, għandna nippruvaw nagħmlu xi ħaġa aħna. U aħna konvinti li l-aħjar mod kif aħna nistgħu nindirizzaw problemi ma' dialogu soċjali, eh, relazzjonijiet industrijali u ehm, il bargaining kollettiv huwa rilevanti ħafna illi aħna nkunu akkompanjati għajnunin u appoġġati mill-autoritajiet pubbliċi sabiex insaħħu l-kapacità tagħna biex ikonna relazzjonijiet industrijali aħjar u Eh, et sfortunatament l-ambjent f'ħafna pajjiżi mhux qiegħed jgħin u aħna rajna deterjorament anki fil-ħila li għandhom l-isħab soċjali biex jiftħu dan id-dialogu soċjali. Mbagħad qed naraw ukoll li min-naħa l-oħra li kunem politiki pubbliċi implementati sabiex nindirizzaw is-seba problemi illi issemmew fil-rapport. Aħna naħsbu bħala trade unions għanna opportunità kbira u d-demna l-pilastru ta' drittijiet soċjali u hija ħasra illi Michel Servos ma' maġiex illum għaliex seta jispiega ftit dak li se tagħmel il-Kommissjoni Ewropea sabiex t-implementa l-pilastru ta' drittijiet soċjali. Dan il-pilastru jekk huwa xi ħaġa illi eh, jista verament joffri soluzzjoni tal dawn il-problemi ikun għodda verament interessanti illi wieħed jipprova japplika. Grazzi ħafna. Irrid nibda billi ngħidilkom illi eh, mandkom ħamsa jew sitt minuti biex titkellmu għaliex inkella maħniex eh, se jirnexxilna nżommu mal-programm imma misni għattilkom jiena dan qabel. Issa nati il-mikrofonu lil Renate Rongdraus li hija il-Viċi President tal- Komitat tal-Affarijiet Soċjali f'Business Europe. Ixtieq nibda billi najdilkom illi dan l-istħarriċ fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol fl-Ewropa huwa wieħed mill-istrumenti tradizzjonali u strumenti ta' politika u ta' analiżi illi il-Fondazzjoni Ewropea ila toħroġ bih għal bihom għal ftit żmien mhux ħażin. Irridu nżommu f'moħħna illi dan huwa stħarriċ dwar il-perċezzjonijiet tal-ħaddima tal u ta' dawk li jaħdmu għal dwar il-kondizjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan huwa importanti li nżommu f'moħħna għaliex il-perċezzjonijiet jistgħu jkunu differenti ħafna, jiddependu ħafna mill-kultura u uh, kom eżempju għalix meta tħares lejn il-Beta Life Index tal-OECD ħares lejn wieħed mill-eżempji dwar l-aħjar sistema tal-kura tal-saħħa fil-dinja u jew inkella fost il-pajjiżi tal-OECD, it-tweġiba kienet waħda li li għaġbitni għaliex il-mod kif kienu qegħdin japprezzaw il-sistemi tal-kura tas saħħa fl ewropa kien negattiv ħafna u eh, dik tal-Amerika kienet eccellenti. jiena ma stajċ nifima din, imma dana jurina kif il-perċezzjonijiet huma marbutin mill-qrib ħafna mal-kulturi, mal-situazzjonijiet u mad-dibattiti eh, li jkunu għaddejjin fis-soċjetà u dan rridu nqisuh meta nanalizzaw dan l-istarriċ U xaħġa illi nistaw naraw minn dan l-approċ illi um, il-Eurofound ilu jaddottaħ għalli xaħ nista' għedin naraw illi għed ikunem bidliet fil-perċezzjonijiet dwar kif l-impiegati u dak li għadmu għarrasom jaraw il-kondizjoniet ta' xol taħħom. Aħna għedin niddiskutu is-sitt starriċ u dana juri illi eh, hemm uh, titjib fil-mod kif qed jiġu perċepiti l-kondizzjonijiet tax-xogħol. U eh, dan huwa ftit eh, il kuntlarju ta' dak li attinti Luka għaliex intat li l-kondizzjonijiet sejrin għallar, imma n-nies iħossu illi l-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom tjiebu kien hemm titjib eh, fil-nuqqas ta' espożizzjoni għal riski fiżiċi, is-sija tax-xogħol li tnaqsu u l-iktar eżempju li laqatni lili kien illi il-maġġoranza l-istra maġġoranza ta' dawk illi wieġbu iktar minn 85% minnhom huma sodisfatti u sodisfatti ħafna bil-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom dan sebbuħ fil-paġna 105 u dana huwa importanti għaliex il-perċentwal zdiet mill-sena eh, 2000 u għal dak iż-żmien il-ċifra l-perċentwali kienet ta' 82% għalhekk qed naraw biċ-ċar illi l-nies huma aktar sodisfatti bil-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Issa, 81% qalu illi bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol tagħhom u dana insibuh fil-paġna 124 tar-rapport. U jekk dana huwa minnu, u nistgħu nqisu l-politika soċjali Ewropea bħala xi ħaġa li tirrispondi għal problemi li jeżistu, jiena nixtieq nistieden lill kummissjoni qed nieħu gost li Michel qiegħed biex jirriflettu dwar il-ħtieġa illi ikun hemm pakkett komplut fuq il-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol għaliex 81% ta' dawk li rispondew għal dan l istħarriċ qalu illi huma sodisfatti. Għanna odot illi nistgħu nużawhom. Jiena nixtieq eh, nagħmel dan il-punt illi il-problema ta' kwalità tal impjiegi hija xi ħaġa illi l kumpaniji jieħduha bis-serjetà ħafna imma isħab soċjali wkoll. Iva, hemm sfidi, hemm l-sfida teknoloġika, l-sfida ta' taħriċ u l-edukazzjoni, ta' kif nu organizzati xol il-sikurezza fuq il-post ta' xol aħna għanna nkunu gburin li li najdu li bħala sħab soċjali nieħdaw l-sfidi naħduhom bis-serjetà ħafna qegħdin innegozjaw ftehim fuq it-tixjih attiv fejn aħna rridu niffaċilitaw u nejnu lil dawk li ħadmu fil-pajjiżi kollha flimkien mal-Works Council u rappreżentanti tal-impjegati biex ifasslu politiki illi jgħinu l-impiegati biex jibqaw jaħdmu għal aktar snin milli huwa essenzjali, eccetera, biex ikollhom sodisfazzjon fix-xogħol tagħhom aħna fil-program ta' ħidma tagħna għandna wkoll element tal- l-aspetti ta' digitalizzazzjoni u koll, għalix eh, kullħat qed jitkellem fuq digitalizzazzjoni imma ħna irridu niddiskutu, nippruvaw nifokaw, niddiskutu, naraw xinu rilevanti għalina fuq livell Ewropew u anki għal ħajja ta' xogħol, il kondizjoni ta' xogħol, aħna qed norganizzaw seminar għal frar li ġej fejn qed nippruvaw niksbu eh, analiżi minn naħa tal-isħab soċjali u anki minn nis speċjalizzati. Dak li qed nara jien huwa li l-isħarriċ urina illi qed isiru sviluppi pożittivi fil-kondizzjonijiet tax-xogħol. U l-aħħar punt, Luka, għaliex inti jagħti li s-salarji żdiedu aktar pass eh, kajman mill-salarji. Eħe, ma inti tħares lej dan l-aspet mill-perspettiva makro, jekk inti trid iżid l-impiegi, il-salarji bil-fors iridu jizdiedu inqas mill-produttività, lix meta salarji jizdiedu, kif ġara per fil-Ġermanja, il-kumpaniji irridu uh, eh, jirrazzjonalizzaw, irridu innaqsu n-numru ta' nies li jimpjegaw sabiex iżidu s-salarji ta' dawk li qegħdin diġà jimpjegaw. Issa jekk inti trid verament tintegra nies ġodda fil-suq tax-xogħol l-unika mod kif tista' tagħmlu dan huwa illi s-salarji jżidhom żidhom bil-ftit sabiex ikun hemm il-possibilità illi inti tħaddem aktar nies ma tistax ittejjeb kollox fl-istess mument f'daqqa. Dan il-fenomenu makroekonomiku fih innifsu mhuwiex negattiv jekk inti tifhem dak li hemm warajh. Għalhekk jiena kiku ngħid illi rridu nistudjaw l-analizi u l-fatturi sottostanti u naraw kif nistaw um, intejbu il-ħolqin ta' l-impiegi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Kif qed taraw dawn huma l-imsieħba soċjali u eh, dejjem jitkellmu ma' xulxin u dejjem jiddibattu flimkien. Però dan huwa sinjal tajjeb. Jurina illi dialogu soċjali huwa estremament importanti u illi tassew huwa għadu eżistenti. Grazzi ħafna Eh, Sur Servos tal-li tinsab għawek fosna, Sur Servos huwa direttur eh, ġenerali ta' DG Emploa, affarijiet soċjali u inklusjoni fedan il-Kummissjoni Ewropea. Inti kellek tibda, pero nafu nifhem li ma stajċ tkun fostna qabel, għalek eh, aħna fl-assenza tijak bdejna u tkellimna dwar eh, il-situazzjoni xiftit kritika Iżda fl-istess waqt f'xi setturi rajna wkoll xi xaqta tagħna. Forsi tista' tibda sur eh, Servos. Grazzi ħafna u niskuża ruħi illi ma kontx hawnhekk eh, fil-ħin it-tajjeb. Smajt x'kellha xi tgħidilna Renate u nifhem x'tixtieq nifhem mill-ma punto di vista qed tgħidu dan. Jiena naħseb li huwa importanti illi ikollna dialogu ta' dan it-tip għaliex jitti permettilna li nirriflettu fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol fl-Ewropa bħalissa u din ser tkun qedtejna eh, fil-tfassil ta' politika tagħna. Mela, uħut mir-riżultati tal-istarriċ dawn jiruna illi mhux kollox negattiv. Ħadd eh, pjaċir nirrealizza illi bej l-2005 u l-2015 il-xogħol imħallas zdiet. Fl-istess waqt ħadd nota tal-fatt ukoll illi hemm aktar persuni illi huma involuti fil- uh, kompiti aktar komplikati fil-fatt kien hemm zida ta' 50% fil fil-ħaddima li għammettew dan. Dan jirrifletti l-evoluzzjoni tax-xogħol fil-sħarriċ ta' tkabbir annwali li l-Kummissjoni għandottat il-bieraħ qed ngħidu li 8 miljun xogħol inħoloq mill-2013 il-figura hija kbira ħafna, però ir-realtà wara din it-tip ta' figura hija illi dawn il-kompiti jitolbu ħiliet differenti mill-ħiliet li kellna li kien hemm bżonn fil-passat. Jiġifieri l-ħaddiema li mhumiex um, bħilid baxxi ġew sostitwiti minn impjiegi li jirrikjedu ħaddiema bħiliet medja u ħiliet għolja. Jiġifieri il-kompiti li qed ikollhom jiżvolġu dawn il-ħaddiema huma kull ma jmur dejjem iktar ikkumplikati. It-tieni riżultat rigward il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol, il-ħajja tax-xogħol u dik privata kull ma jmur qed naraw illi dan l-istħarriġ qed jitfa' aktar importanza u aktar dawl fuq dan il-bilanċ. Illum il-ġurnata hemm situazzjonijiet fejn il-ċittadini jaqdu x-xogħol mal-xogħol għal rasom u din titlob illi ikun hemm aktar taħlit bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata tiegħek. Dan għall-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni Ewropea partikolarment ifisser li hemm bżonn ta' proposti ġodda. Huwa ovvju illi dan istħarriċ et jurina evoluzzjoni bidla fil-xejriet tax xogħol. Barra it-8 miljun impjieg illi inħolqu mill-2013 illi jinsabu eh, mdawl illi fuq dan qed niddokumentaw fil-sarriċ eh, għat kabbir annwali hemm ukoll impjiegi oħra li nħalqu li ma tantx jidru, per eżempju l-freelancing, is-sotto uh, appalti, eccetera. Dan huwa hija sfera illi ma tantx nafu fuqha, però titlob illi aħna nqisu x'inhu ma regoli li jirregolamentaw dan is-settur u nsaqsu lil nafu, rridu nsaqsu lil nanfu jekk ir-regoli u mhix tajbin biex jirregolaw settur ta' dan it-tip mistoqsi oħra li rridu nippruvaw eh, dinja mistoqsi oħra li rridu nippruvaw inwieġbu. Punt ieħor li ħadd nota tiegħu hija il-kwistjoni tal-pagi. Għalija żieda fil-paga hija relatata ma' iktar kompetittività trid tiżgura illi il-żieda fil-pagi tkun konformi mal-kompetittività iżda li li minnek zida fil-paga iżid il-konsum um, eh, eh, nazzjonali u għalek dan jiġġenera iktar impiegi. Jiġifieri, huwa importanti li jkun hemm żvilupp tal-pagi li jirriflettu l-livelli ta' produttività. Dan japplika kemm għal tnaqis u żidiet neċessarji meħtieġa hemm bżonn li jkun hemm sistemi illi jinkludu ċerta aspetti soċjali u niżguraw li dawn id-deċiżjonijiet eh, jirriflettu eh, il-produttività. Punt ieħor eh, li rrid nitkellem dwaru huwa illi is-sitwazzjonijiet emerġenti juruna illi hemm ċerta nuqqas ta' simetrija bil-mod kif il-protezzjoni soċjali qed tiġi provduta fil-qasam tal-persuni li jaħdmu għal rasom u persuni impiegati. Jena nemmen li fil-ġejjini jekk nixtiequ li jkun hemm iktar flessibilità fil-mod kif jopera settur tax-xogħol, għandna bżonn fl-istess waqt u nisħaq fuq il-frażi fl-istess waqt li jkun hemm iktar sigurtà u, u dan permezz tal-protezzjoni soċjali, permezz tas-servizzi soċjali. U dan ovvjament jaqa taħt il-pilastru soċjali ta' drittijiet tal-bnidem. Grazzi, Signor President. Grazzi, issa naddi il-kelma lil Sur Foden illi huwa il-kap tal-unità għal relazzjoniet industrijali u kondizzjoniet tax-xogħol fiħdan il-Eurofound. Jekk joġbok, Sur Foden. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, biex nwieġeb għal prezentazzjonijiet u dak li diġa intqal u anka biex nintervjeni għal dak li nirraġixxi ehm, għal eh, dak li smajna. Jekk aħna nqisu dawn ir-riżultati tal-istħarriċ fil-kuntest dinji, allura um, iktar xejrit pozittivi mill-li xejrit negattivi u dinja xi ħaġa li m'għandniex ninjoraw. Palma qalet Agnes, lebda xogħol mua perfett, hemm ukoll ċerta gruppi ta' xogħlijiet illi għandhom ħafna nuqqasijiet u mhux f'dimensjoni waħda biss, għalhekk hemm ħafna punti ta' diffikulta li rridu nindirizzaw. Biex inwieġeb għal kummenti ta' Renata. Mela, il-perċezzjonijiet, jiddependi x'tifhem bijom il-perċezzjonijiet aħna tkellimna mal-ħaddima għaliex derilna illi u għal-ħaddima li jistawtuna l-aktar informazzjoni. Aħna saqsejnijom ċerta informazzjoni u fil-fat il-mod kif saqsejnijom il-mistoqsijiet tlabna għal-informazzjoni li hija suġġettiva. Pero kien hemm ukoll xi mistoqsijiet ta' natura oġġettiva li ma tantx għand dom rabta mal-situazzjonijiet ehm, ta' saħħa u sigurta fil-post tax-xogħol e, iktar mill-li għalek perċ, minħabba dan l-element suġġettiv u element oġġettiv, miex diskussjoni ta' perspettiva. Il-punt liħor li nitkellem dwaru huwa li aħna tkellimna dwar livelli differenti tkellimna dwar eh, l-involviment tal-imsieħba soċjali dan u aspett importanti. Tkellimna wkoll dwar il-pilastru soċjali. Nistgħu nitkellmu wkoll dwar tfassil ta' politika fuq livell nazzjonali, dwar il-collective bargaining fiħdan l-Istati membri. Nasab li importanti nifukaw ukoll fuq il-livell lokali u l-livell organizzattiv tal-kumpaniji għaliex emmek fejn ir-realtajiet jiġu msawra. Il-kumpanniji uh, ivarjaw minn xulxin u eh, ċerta kondizjoni ta' xogħol jiġu definiti fiħdan il kumpaniji Dawn huma elementi kruċjali illi ehm, huma um, pertinenti ħafna fid-diskussjoni rigward il-kwalità tax-xogħol. L-ispont ta' din id-diskussjoni hija kif dawn il-livelli kollha jorbtu ma' xulxin, x'inhu ma' l-azzjonijiet tal-imsieħba soċjali, eċetera. Fil-moment fil-ftit minuti li għad fadalli, nixtieq nitkellem dwar ċerta aspetti speċifiċi ħafna. Per eżempju, rigward il-ħiliet ħafna tħassib fuq livell Ewropew u anke fuq livell nazzjonali rigward il-nuqqas taqbil bejn il-ħiliet mixtieqa u l-ħiliet li għandhom il-ħaddiema. U hemm ukoll nuqqas ta' konverġenza. Waħda mis-sejbit l-iktar interessanti hija illi il-nuqqas ta' bil tal-ħiliet jinsabu fiż żewġ sitwazzjonijiet, pereżempju 14 Eh, fil-mija tal-ħaddiema ta' mini ħaddem jgħid li ma jsibx ħaddiema li għandhom il-ħiliet mixtieqa. Però mill-banda l-oħra postijiet battala illi li jixti u li jitolbu ħaddiema ta' ċerta ħiliet. Jiġifieri hemm ħafna potenzjal Eh, li nistaw nisfruttaw għawek. U rridu noqdu attenti għal din is-sitwazzjoni. Tini aspett biex norbot ma' xaġoħra li diġa tkellimna dwarha. Iva sar progress f'termini ta' segregazzjoni bej sessi, ta' sessi, u rnexilna nollu il-glass ceiling, però ġeneralment dawn il-managers nisa ġeneralment imexxu il iż-żar. Jiġifieri inti trid tagħti kasta l-irqaqat għax hemmhekk eh, tinsab il-verità kollha. Sar progress, progress modest fi żmien, hemm ċert aspetti pożittivi, però ma ninsewx l-aspetti negattivi li għadhom jeżistu. Grazzi, issa naddi l-kelma lil Claude Roland, membru tal-Parlament Ewropew u membru kol tal-Komitat Emple. Grazzi. Grazzi, jiena l-ewwel net irrid nitkellem mill-esperjenza tiegħi bħala membru tal-Trade Union għaliex in 40 sena naħdem f'dan il-qasam. U f'erbajn sena nista' ngħidilkom illi rajt differenzi kbar u bidliet u evoluzzjonijiet kbar fil-qassam tal-kondizjonijiet tax-xogħol. Araw x'kien il-kontenut tal-ftejmiet tal tal fuq il-kondizjonijiet tax-xogħol qabel li kienu fuq il-paga, il il-kondizjonijiet tax-xogħol propju fuq il-post tax-xogħol, ecc. imma issa dawn għadhom jeżistu imma aħna zidna il-numru ta' elementi b'elementi li għandhom xaqsmu mal-kwalità tal-ħajja fuq ix-xogħol imma anki kwalità tal-ħajja globalment għaliex il-ħaddima mumiex biss individwi meta jkunu fuq ix-xogħol biss għandhom ħajja barra mix-xogħol ukoll u l-espressjoni tal- eh, dawn in-nies huwa proprju li qed jgħidu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom qiegħda tonqos huma jixtiequ illi jkollhom kondizzjonijiet aħjar. Il-kwistjoni tal-bilanċ bejn il-sigħat tax-xogħol u sigħat li wieħed jista' jqatta fil-ħajja privata tiegħu u mal-familja u jiena nixtieq nirreġixxi għall-kollega ta' Business Europe u dak illi qal illi ħafna nies qed jgħidu illi eh, m'hemmx problema ta' konċiljazzjoni bejn ħajja privata u dik tax-xogħol. Ikolli ngħidilkom illi fil-kumpanija fejn kont naħdem jiena ma kienx hemm problema ta' dan it-tip għaliex għaliex Eh, il-ħaddima waħedhom sabu soluzzjoni eh, kienu jisibu n-nanniet, il-ħbib, il ġirin etc. ma da ma jfissirx illi memx problema reali bil-sempliciment għalli xikunem min jajt illi mandux problema unbat il-sikurta tal-xol fil-sens illi wieħed ma jkollux il-biza li jitlef il-xol tijaw hemm il-prekarjetà u koll illi edha dejjem tikber u anki il-bidla fil-kwantità ta' xogħol u fil-prekarjetà u koll anki il-kapacità ta', ta azzjoni li għandhom dawk li huma involuti f'din is-sitwazzjoni. Il-bira jiena smajt dibattitu fuq sħarriċ ieħor, però naħseb illi jista' jkun interessanti għalikom u dana kien bażat fuq tqabbil fuq livell Ewropew fuq il-nies illi eh, ikunu nieqsa mix-xogħol, li jkunu assenti mix-xogħol u dan ukoll għandu x'jaqsam mal-perċezzjoni eh, tal-ħajja tax-xogħol skont is-settur, skont it-tip ta' kumpanija, skont kemm ikun hemm qatt fir-reġjun partikolari, eċċetera. Imma dak li jiena laqatni minn dak li rajt il-bira huwa li hemm tliet fatturi illi huma meqjusa bħala importanti ħafna għal nies illi ma jmorrux għax-xogħol u hija rikonoxximent is-sens tax-xogħol u l-importanza tal-aqda tal, tal tal-komunità li jkun hemm fuq il-post tax-xogħol. Tliet elementi importanti ħafna pereżempju fuq is-sens tax-xogħol meta wieħed jara il- l-istħarriċ zaza e, żaza jgħidu jiena rrit impik imma rrit impik illi jagħti sens lil ħajti xogħol illi jena nagħmlu u nħossi li qed nagħmel xi ħaġa utli. It-tieni element huwa l-importanza tal-karriera twila qed naraw li rata tal-assentejiżmu iktar tiżdied e, man man li nies jixxieħu u għalek il-politiki illi ikomplu it-tawlu it-tul tal- ħajja tax-xogħol, ovvjament hemmhekk ukoll se jkun hemm in-nies illi eh, eh, kif jixieħu iktar ikunu iktar assenti mill-post tax-xogħol. kem kemm huwa importanti illi koll il- il-nikludu elementi oħrajn pal per eżempju il-ġeneru il-isu il-fatturi tal-istress li iżitu ukoll il-vjolenza anke fuq ix-xogħol, il-fastidju, il kwestjoni tal-taħriġ Eh, l-anticipazzjoni tal-bidliet. Il-kumpaniji qegħdin u iktar jinbidlu iktar u wieħed irid ikollu il-kapaċità li jantiċipa dawn il-bidliet qabel ma jseħħu sabiex kemm il-kumpaniji u l-ħaddiema tagħhom ikunu jistgħu jaddattaw ruħhom aħjar. U anki il- veru illi id-dinja qed issir dejjem aktar flessibbli imma rridu illi il-ħajja tax-xogħol tkun ħajja ta' xogħol mingħajr biża' illi wieħed jitlef ix-xogħol tiegħu. Jina naħseb illi l-odot jeżistu, naħseb illi il-Kummissjoni eh, res qed proponi ċertu idejat Eh, dak li per eżempju AAA soċjali u jiena naħseb illi din hija opportunità biex nippruvaw illi u possibbli illi dana isir realtà eh, dak kollu illi għanna per eżempju f'dak li qed jiġi diskuss fil-Kumitat Empl il-direttiva dwar il-ħaddiema stazzjonati per eżempju. Il-kwistjoni tal-sostanzi eh, kanċerogeni konna jenna ma namlu progress fuq affarijiet bħal dawn u ħaġa tajba li issa l-affarijiet qegħdin jiċċaqalqu għalhekk l-ewwel ħaġa hija l-impik, il-kwantità tal-impik u d-dinamizmu li hemm fl-impik, l-ideja ta' prevenzjoni, ta' perikli, imma anki parteċipazzjoni u tielet element id-dialogu soċjali, dialogu soċjali fil-kumpanija, fil-ferat, fil kumpanija fil ferat dialogu soċjali fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew. Lodot jeżistu il- Kommissjoni tista' tgħin ukoll il-Parlament anki l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u hemm affarijiet li qegħdin jiġru fid-dinja tax-xogħol ħad gost nara r-riżultati ta' sarriċ kbir illi uh, nida, nida CFDT li, li wera eh, dinamika interessanti li nistaw naħdmu fuqa u mbagħad il-fenomenu il tal-luberizzazzjoni hemm xogħol għaddej fil-ħdan l-ILO u anki fil-Kummissjoni hemm xogħol ta' riflessjoni li qed isir ukoll dawn huma affarijiet li huma importanti ħafna. Nikkonkludi u mhux biex noqot ninċenza l-Eurofund dawnek imma intom indispensabli għalina sabiex aħna kunu nistaw namlu xolna bħala membri tal-parlament huwa essenzjali li aħna nistaw nibbażaw dak li namlu aħna fuq ix-xogħol illi tagħmlu intom. Aħna ma nistawx namlu dak li namlu fil-parlament kieku ma kienx hemm eh, organizzazzjonijiet bħal Eurofund. Grazzi. Thank you, Mr. Roland. Grazzi, Sur Roland palma qed tajjeb inti. Aħna tassew natu ħafna importanza għal fatti u għal mistoqsijiet li nsaqsu, mux bissa tweġibiet li nirċevu, eh, l-mistoqsijiet li jkunu nsaqsew il-Eurofound biex nifmu eżattament ċini is-sitwazzjoni fil diversi stati membri u anka ma l possibiltajiet ukoll. Issa ser ngħaddi l-kelma eh, l-Onorevoli Pirinski li wkoll huwa membru tal-Parlament Ewropew u membru tal-Kumitat Empl. Kif ukoll eh, membru tal-S&D. Pal l-Onorevoli Roland, inti wkoll kont eh, involut ħafna fu eh, u fis-suġġett ta' xogħol mhux dikjarat. Forsi tista' tgħid tgħin anke dwar dan is-suġġett. Fidejk. Grazzi ħafna. Huwa privileġġ għalija li ninsab fuq din il-panel. Nixtieq eh, nipprova nikkontribwixxi għal eh, dan għal din id-diskussjoni jiġifieri nipprova nagħti xi rakkomandazzjonijiet eh, jiena u s-sur eh, Rolon li kontribwixxu għal eh, din diskussjoni. L-ewwel naħseb illi huwa ġust illi ngħidu illi in ġenerali l-valutazzjoni u l-impressjoni li ħadna dwar jekk hemmx titjib jew le hija relatata mal-kwistjoni ta' jekk it-tazza jiex nofsa mimlija jew nofsa vojta. Din hija kwistjoni komplikata, hemm ċerta żviluppi pożittivi li qed jiġu evidenzjati f'dan il um, starriċ, però hemm ċerta elementi oħra illi iħasbuna brabta mal-kwalità tax-xogħol u kif uh, din qed tevolvi. Nixtieq niġbirkom l-attenzjoni għal sejba partikolari illi nemmen illi tiġbor fija il riżultat ġenerali dwar jekk għannix jew dwar jekk ixejritu mhix pożittivi jew negattivi brabta mal-kwalità tax-xogħol. Din hija relatata ma' din is-sejba. Jiġifieri illi il-proporzjon ta' ħaddiema illi jesperjenzaw sentiment ta' xogħol li jkun sar tajjeb naqas f'daw l-aħħar uh, snin minn 51% għal 45% fl-2010 għal 40% fl-2015. 5% tal-ħaddima qatt ma esperjenzaw din is-sensazzjoni. Fil-fatt, il-parteċipanti tal-panel tagħna trattaw din il kustjoni kollha minn aspetti differenti, minn minn eh, min tal-paga, minn minn aspetti oħra. Fl-opinjoni tiegħi raġuni għal din il-kompetittività eh, iktar imsaħħa, jew biex naslu għal kompetittività iktar imsaħħa, hija illi għana namlu l-almu tagħna biex il-persuni kunu impiegati bliktar mod produttiv possibli. Walek, ma naħsibx illi dan id-dibattitu dwar il-kompetitività jew l avanz soċjali jew dwar il-protezzjoni soċjali għandna tqafa hekk. Ja sitwazzjoni li minna jista' jirbaħ kulħadd. Barra minn hekk qasam illi mhux qed jiġi sfruttat huma sorsi illi um, jistaw jiġu indirizzati mill-tfassil ta' politika aħjar. Tini element u fil-fatt dan jorbot ma dak li diġant għal li lin mill-kwalità ta' jew mill-indiċi tal kwalità tax-xogħol hemm ċerta fatturi importanti relatati mal-prekarjetà per esempio, qabel ma tidħol f'din l-istess kamra, tirrealizza li hemm element ta' prekarjat. U dawn l-sfidi relatati mal-prekarjat jorbtu mal nuqqas ta' sigurtà li hemm rigward il prospettivi relatata mal-ħajja tax-xogħol. Hemm ukoll din l-isfida relatata wkoll mal-mod kif inhu organizzat ix-xogħol. Hemm ukoll bidliet fl-inugwaljanzi għaliex tirrealizza illi hemm livelli varji ħafna ta' kwalità tax-xogħol u anka il-mod kif huma riflessi fit-tables eh, kif ħanaraw iktar qudiem huma differenti ħafna. Dan ifisser illi għandu impatt fuq l-output, fuq uh, il-mod kif uh, jaħdmu l-persuni. Għax li qed naraw huwa illi kull ma jmur jizdidu l-inugwaljanzi u għallura tizdid it-tensjoni u jizdid il-konflitt. Aħna aktar tim ser ikolna anka ehm, ħina lokat lokata l-mistoqsijiet u tweġibiet u f'propju uh, f'dak eh, il-waqt nixtieq ngħid kemmtejn iktar dwar dan. Però il-kwistjoni tal-inugwaljanza torbot ma' din l-ekonomija illi miexa b'mod parallel, ekonomija moħbija u din dan l-aspett jixraqlu aktar attenzjoni. Rridu kol inqisu l-kwestjoni ta' um, kwalità eh, ta' xogħol bax ħafna illi hija norma f'xi stati membri. Nixtieq nikkonkludi billi nagħmel referenza għal starriċ annwali dwar it-kabir li ġi publikat propju il-biraħ. Għawek insibu tfassil relatat ħafna ma l-importanza ta' tqajjim ta' kuxjenza eh, brabta ma l-eżerċizzju ta' semestru Ewropew. Iżda, u dan ikolli l lkom għaliex inħoss illi hija kwistjoni serja ħafna. u koll, taqsira dwar l-azzjonijiet li jridu jittieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea u mill-ġdid jisqu fuq eh, politiki fiskali għaqlin il-flessibilità eccetera, eh, eccetera. U jena naħseb u kull ma jmur jena dem aktar konvint u fil-fatt is-sur servos dan semmieħ ukoll illi aħna għawek qed inqisu ir-regoli infushom. Irridu nerġgħu nqisu r-regoli infushom u naraw jekk hemmx bżonn li nerġgħu nfastuhom mill-ġdid. U dan irridu nagħmlu b'tali mod maniera li ma niġġenerawx nuqqas ta' ta' sigurtà. Irridu nippruvaw inserħu iktar moħħ il-ħaddiema tagħna. Irridu niżviluppaw paradigma iktar responsabbli. Grazzi. Fil-fatt hemm xi ftit eh, anzi eh, kien hemm xi kliem illi intom użajtu u nista brabta ma dawn il-klim il insaqsi xe mistoqsijiet. Per esempio, inti sur Roland semmejt il-kelma reġjun. Aħna fl-Ewropa għandna ħafna industriji antiki. Inti qed tara esperjenzi reġjonali progressisti illi jistgħu jintużaw f'partijiet oħra tal-Ewropa fejn għandna problemi reġjonali minħabba per l-industrija tal-azzar li qed taffaċċa ċerta problemi u illi qed tiġi affettwata mid-deċiżjonijiet l għalnet li nieħdu fuq livell ta' fuq livell Ewropew. Issa anka qed tiġi affettwata minn kwistjonijiet ta' investiment, eċetera. Hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu referenza għalija illi hija xi tip ta' problema illi nistgħu insolvu fuq livell reġjonali, ġifri dawk id-djufijiet reġjonali illi ċittadini ħossu li dwarhom aħna ma nix soluzzjoni. Ma jkunx hemm prospettiva pożittiva għal futur għaliex tkun tgħix parti tal-pajjiż fejn is-settur industrijali l-iktar importanti f'dak ir-reġjun ma jkunx qed isir investiment fih. U ma jkunux qed jittieħdu miżuri illi jagħtu xi ftit tat-tama liċ-ċittadini. Forsi stejt kemtejn dwar dan. Ħafna partijiet għal din it-tweġiba għattilkom li għandi 40 sena esperienza l-ewel eh, kumpanija li segwejt pala membru tal-Trade eh, Unions hija f'kienet fil- fin-naħat isfel tal-Belġu kienet eh, kumpanija tal-Lazzar fil-fat u din il-kumpanija fil-fat inalqet mill-lum għall-għada aħna grazzi għal mobilizzazzjoni tal-fondi Ewropej għalix għan għadu rilevant illum qed ngħidilkom dan. Mela grazzi għal fondi Ewropej mobilizzazzjoni tal-atturi kollha involuti hemmhekk fit-territorju għaliex il-mobilizzazzjoni tal-atturi kollha fit-territorju huwa importanti ħafna l-atturi huma trade unions, l-organizzazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, tal-politikanti, assoċjazzjonijiet kulturali, mela Permezza da kollu aħna irnexxinna noħolqu irnexxinna nerġaw noħolqu impjegi Aferma aktar minn dawk li kienu ntilfu imma, u din il-kelma imma hija importanti, dawk li sabu ix-xogħol kienu it-tfal ta' dawk illi kienu tkeċċew mix-xogħol jew tilfu xogħolhom għaliex il-proċess huwa wieħed twil ħafna. Dak li huwa importanti ħafna huwa il-prevenzjoni u l-antiċipazzjoni tal-ristrutturar tal-kumpaniji. E, eh, f'Charleroi u koll qed naraw illi hemm kumpanija li qiegħda tala ir-reġjun ta' Charleroi intlaqtet mill-mizerji kollha possibbli hija reġun tal-faham, eh, eh, tal-industrija tal-faham dik għalqet l-industrija tal-azzar, din u koll għalqet l-industrija fej kienem ħafna kompani fabriki tal-Caterpillar dawk li għamlu dak il-makkinarji il-gbar dan għal u koll. Ġifiri daqqa taħarta wara l-oħra. Umbat, din hija realtà u għalhekk il ċittadini bin-nies li jgħixu f'xar l-irwa għataw qalbhom jaraw kollox iswed u għalek dan ir-reġun issa aħna rridu nerġgħu nwaslu it-tama f'reġun fejn il-perspettiva kienet dejjem waħda negattiva għal wila negattiva għal tools twil ta' żmien l-atturi assoċjattivi u kulturali huma importanti ħafna allura f'dan ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu. Huma jistgħu jerġgħu eh, joħolqu din is-sitwazzjoni fejn in-nies jistgħu jħossuhom gburin ta' dak li jagħmlu l-post fejn huma jgħixu Issa dawn huma situazzjonijiet li jseħħu meta wieħed ma jkunx antiċipa eh, dawn il-bidliet. X'issa meta eh, kumpanija tala aħna norganizzu, norganizzaw akkompanjament tal-ħaddiema minn pari ġifiri ħaddima li jsegwu kumpaniji oħrajn illi uh, jgħinu lil dak li kun tilef xol tijaw biex forsi jibda jitħarreċ mill-ġdijt, jibda jfittex xol ġdijt u dan namluħ funitajiet partikolari u ħallew effetti pozittivi ħafna sabiex dawk in-nies li kienu sfaw edha irnexxilhom jerġgħu isibu postom fis-suq tax-xogħol. You and you Mr. You... Grazzi, Sir Prinski. Inti semmejt ix-xogħol bla ktieb. Ħdimt uh, dwar sejbien ta' soluzzjonijiet għal xogħol bla ktieb għal bosta bosta xhur is-sena li għaddiet Tista' forsi tina introduzzjoni ċkejkna ta' xista jsir. biex nżommu kemm jista' jkun eh, dan ix-xogħol ktieb fuq livelli eh, mnaqsa kemm jista' jkun. Mela nixtieq nibda mill-aħħar forsi. Mela, kienet inħolqos pjattaforma sa' minn marzu ta' din is-sena mbagħad id deċiżjoni għalli trattar ta' ktieb bla xogħol u permezz ta' trattament id-deċiżjoni tfisser il-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u il-trasformazzjoni ta' xogħol minn ktieb f'xogħol bil-ktieb. il pjattaforma hija magħmula minn rappreżentanti għolja minn kull stat membru. Ir-rappreżentanti tal-imsieħba anke fuq livell Ewropew bħala membri Mela, nixtin idurkom l-attenzjoni riżultati tal-10 ta' ottubru ta' din is-sena fejn il-pjattaforma adattat il-programm ta' ħidma propost mill-Kummissjoni. Program dettaljatu ambizzjuż illi huwa marbut ma' fema aħjar tan-natura tal-ġbir tad-dejta. U anki li naslu għal rakkomandazzjoni l ġdan għal mandat tal-konkluż Fil-fatt il rakkomandazzjoni tal-konklużjonijiet jikkorġru l-kellim li mbattin ġieb dem il konsil tal-Ministri. Nixtieq nisħaq li din ħidma kienet komposti blista muża sekta kwalità minn arlejnuna ta' Eurofund. li trattament ifisser li tiġġieldu iżda tirregolarizzaha. Mill-feedback s sur Saros minn dak li s-sirt naf mid-diskussjoniet kemm minn ħata trade unions u minn ħata l-kumpaniji jina smajt illi kienu impressionati mill-impenn u il-mod proattiv il bieħ il t-gwida l-pjattaforma. Marita saqsiet x'infissru bil-xogħol Black Tip dan kien ċentrali għata didiet tagħna. Mela, Dan mhux xogħol illegali qed ngħidu iżda mhux dikjarata eżattament. Mela, fil-fatt sirna nafu il-idea ta' xogħol blaktib taħt ir-realtajiet attwali. Hemm bosta żoni griżi bejn ir-rwol anke tal-kumpaniji. anke minħabba il-xol part-time li ma jġiġ dikjera din il-pjattaforma tista' tintuża f'sens usa biex nindirizzaw bosta mill-kwistjonijiet ta' dalodu marbuta mal-kwalità tax-xogħol. Dak huwa li nista' ngħid għalissa. issa Mela nixtieq nintroduċi l-sur Antin Narinen u l-sur Erve Garnier, inti sur Garnier ġej mill-Konfederazzjoni Demokratika Franċiża tax-xogħol u inti sur Narinen rappreżentant oli u konsulent ministerjali għal Ministeru tal-Affarijiet Ekonomiċi u l-Impjeg. Forsi tista' tippreżentanna ent tista' t-prezentanna il-ftehim għafas li ġie negozjat mill-imsieħba soċjali dwar il-kwalità tax-xogħol u l-ugwaljanza fost is-sessi. Jaħdem tajjeb, s-lessonijiet nistgħu nitalmu minn dan. Huwa diffiċli li nimplementaw ir-realtà ta' dan il-ftehim hija xi ħaġa illi tirrakkomanda li trade unionist fi stati membri oħrajn biex jaħdmu fuqha. Jekk jogħġbok għandek il-mikrofonu. Merci. Grazzi ħafna ma nafx jekk se nkun kapaċi nwieġeb għal mistoqsijiet kollha li għamilt li f'dan ftit minuti għaliex hemm bżonn ta' sigħat biex <clears throat> nispjegalkom eh, dan il-ftejim kwalità tax-xogħol tal-ħajja fil-post tax-xogħol. Ħammorru ftit lura fis-snin 80 u design fejn fil-kumpanji konna nitkellmu dwar kondizjonijiet ta' xogħol, jiġifieri konna nitkellmu dwar kondizjonijiet materjali u fiżiċi ta' xogħol, eh, per eżempju għet ikun espost għal sħana, għal ħafna bar, tal sustanzi tossiċi, eccetera, riski, riski psikosoċjali, eh, dak kollu illi wieħed eh, eh, jirreferi għalih bħala tbatija fuq il-post tax xogħol. L-lum hemm ukoll ir-rikonoxximent tal-fatt li ċerti affarijiet fuq il-post tax-xogħol jistgħu jkollhom konsegwenzi fuq il-saħħa tal-ħaddiema. Mbagħad iridu nżidu wkoll evoluzzjoni tal-mod ta' management, ħafna eh, iktar rapportar rapportar illum u anki wkoll elementi ekonomiċi, l-evoluzzjoni tax-xogħol ukoll pereżempju id-diġitalizzazzjoni u eh, dan fisser li kull darba li tfetx problema l-stress, l-RPS, il-diskriminazzjoni, ecc. Eh, biex insolvuh ikon naftajim nazzjonali u toħroġ liġi dana joħroġ ukoll imbagħad bżonn ġdid ta' negozjati fih dan il-kumpanija u fl-aħħar mill-aħħar ikonna eddik il-lażanja illi semma Claude Roland Għallek l-affarijiet isiru dejjem aktar tqal, iktar diffiċli u l-affarijiet kulħadd jagħmel l-affarijiet fil-kantuniera tiegħu mingħajr ma jkollu viżjoni iktar globali. U fil-Prim Ministru ta' dak iż-żmien fl-2010 kien għal illi eh, għanna nsejħu dawn l-affarijiet l-effiċjenza fil-qasam ta' xol fil-ħajja ta' xol dan il-ftehim li ġie firmat f'Ġunju tal-2013 eh, kien ibbażat fuq żewġ affarijiet kwalità tax-xogħol fuq il- kwalità tal-ħajja fuq il-post tax-xogħol jista' jkollu jkollha impatt ukoll fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Issa, il-kwestjoni tax-xogħol reali m'għadux ikkonsidrat fil-dialogu soċjali u mill-ġestjoni tal-kumpanija u għalhekk eh, ġi propost illi jittieħed approċ differenti, per eżempju li l-ħaddiema ikollom il-possibilità li semmew leħenhom fuq ir-realtà tagħhom dan l-ispazju ta' espressjoni illi wieħed isaqsi x'inhu ir-rwol tal-intermedjari. Eh, tal u anki u koll illi nisħu fuq l-importanza tal-konċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u il-xol. Dan huwa suġġett illi rridu naħdmu fuq u għanna aħna dana ma stajniex namluħ mal-Federation of Trade Unions imma xorta waħda għedin naraw illi hemm l-istennijiet tal-ħaddiema sabiex isibu dan il-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol u dan qed jingħata importanza kbira. Jiġifieri propju eh, huwa uh, fit-tielet pożizzjoni fost il-prioritajiet tal-ħaddiema, mbagħad ugwaljanza professjonali fil-post tax-xogħol, il-fat il li n-nissa jkunu jistaw imorru l-ura għax-xogħol tagħhom u anki il-missirijiet u koll jistaw jieħdu il-parental leave. Uh, eh, Memx għalfejn ngħidilkom issa minn jieħu eh, il-parental leave jekku miex in-nisa jew l-irġiel imma hemm 98% eh, ta' sess wieħed u 2% ta' sess liħor mus se ngħidilkom kif huma maqsumin. Issa hemm dan l-approċċ sistematiku illi il-kumpanija tajt illi min irrit jiddeċiedi fuq ċerti affarijiet. Et naraw illi ikkunem bżon ta' bidla. Etnajdu illi hija mir-realtà ta' xogħol mill-esperjenza ta' kuljum li jistgħu jinsabu it-tweġibiet l-aħjar m'hemmx riċetta miraklu. dan huwa proċess twil u għalhekk Eh, da emmek jidħol il-xok kulturali l-iktar kbir irridu naraw eh, t-sir, nevalwaw il-realtajiet u dana mux faċli għalix mux dejjem ikunem l-odot meħtieġa indikaturi tajbin sabiex wieħed isegwi dawn l-affarijiet u dawn l-iżviluppi. Inti saqsejtni jekk l-affarijiet u xmixin sew, hemm elementi negattivi, hemm affarijiet li sejrin eh, ħażin, per eżempju l-sitwazzjoni ekonomika li sejra għall-ar eh, u diffiċli illi wieħed jippromuovi x-xogħol meta ikun hemm kumpanija li qiegħda tkeċċi n-nies u anki il-Federation of Industries fil-pajjiż tagħna m'għamilx m'għamlitx bizzejiet biex eh, tħejji eh, il r-realtà għal-bidla. wieħed irrit forsi noqogħdu nitkellem jippromuovu pereżempju eżempju eh, affarijiet li eh, jagħmlu tajjeb fuq il-post tax-xogħol, yoga, ikel tajjeb għas-saħħa, eċetera. Imma dawna ma jagħmlux differenza reali, eh, sempliċement sabiex il-kumpaniji iħossuhom li qegħdin jagħmlu xi ħaġa li se tgħin lil ħaddiema tagħhom. Imbagħad hemm affarijiet iktar ehm, importanti li ħaddiema jqisuhom fil-meta jkunu għedin jikkalkulaw jekku miex kontenti fil-post ta' xogħol, hemm l-atteġġament l-atteġġament illi per eżempju qed naraw fil-kumpaniji l-kbar, l-atteġġament huwa iktar negattiv illi eh, ċerti affarijiet eh, ħaddima jqisu illi ċerti elementi pożittivi qegħdin hemmhekk għall-kumpaniji l-kbar u mhux għall-kumpaniji żgħar. Hemm ukoll eh, elementi pożittivi per eżempju il-modernizzazzjoni ta' dialogu soċjali, il-programmi ta' saħħa fuq il posta xol. xogħol, hemm ukoll roadmap ukoll istituzzjonali li huwa importanti ħafna għal kwalità ta' ħajja fil-post ta' xogħol. Issa jiena se eh, hemm ħafna kumpaniji ma kienx hemm ħafna kumpaniji illi marru lura mill-ftejmiet illi intlaħqu. In-nies jistaw iva jitkeċċew mix-xogħol imma hemm dawk ukoll in-nies illi jibqgħu u x'isir minnhom il dawn in-nies negozjar mill-ġdid li wassal għal bidliet fis sistemi ta' trasport pubbliku anke fil-ħinijiet fil li eh, jaħdem il-trasport il pubbliku. Anke il-postijiet fejn il-familji jistaw ħallu l lulidom waqt li l ġenituri jkunu x-xogħol inħolqu infetħu dawn il- dawn is-servizzi sabiex jgħinu l ħaddiema jiġu identifikati il-problemi wkoll kollu ħafna mis soluzzjonijiet li jinsabu għal problemi fuq il-post ta' xogħol jinsabu mill-ħaddiema nfushom fil-fatt. X'qed nipprova ngħid jien hawnhekk hija propi għabbażi tal-realtà ta' kuljum, tal-ħajja ta' kuljum u tal-esperjenzi tal-ħajja ta' kuljum illi aħna nistaw insibu soluzzjonijiet tal-problemi. U aħna rridu niżguraw li s soluzzjonijiet li nsibu ikunu soluzzjonijiet dejjema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 Issa jekk l-affarijiet ux diffiċli jekk biex wieħed joħloq eh, ftejim jew jasal għal ftejim ta' dan it-tip ivax, diffiċli dejjem għaliex ikun hemm dejjem dawk li jirreżistu il-bidla Hemm tliet prerekwiżiti hemm bżonn li jkun hemm impenn min-naħa tat-top management. Uh, eh, di mhix biss kwestjoni ta' riżorsi umani, imma il-kwistjoni tal- ta' li wieħed jemmen fil-kumpanija jekk wieħed jagħti l-opportunità lil ħaddiema biex isemmaw leħinhom anke jekk ma jkunux jafu jitalmu jgħidu kif jaħsbuha. Hemm kumpanija Franċiża illi tagħmel it-tajers u meta il-CEO il, il ceo tal kumpanija ra kif eh, kienu mixin l-affarijiet, kif kem kienu sodisfatti u insodisfatti il-ħaddima, biddel l-affarijiet mill-iħsal għal għallek sen komplu sejrinek se problemi għada pitada. Għallek ħalo atmosfera iktar parteċipattiva prerequisit ieħor huwa l-akkompanjament li wieħed eh, joffri aħna nisħu fuq żewġ affarijiet ninnegozjaw il-metodu u anki il-mezzi sabiex wieħed jasal biex jifhem il-problema x'inhi jagħmel evalwazzjoni tagħha li l-ikbar riskju fil-kumpanji tagħna huwa li ikun hemm il- l-pressjoni li l-darba wieħed jifferma xi tip ta' ftehim mbagħad eh, eh, naraw inkunu eh, solvejna l-problemi fil-waqt li naraw li l-ftehim mhux dejjem jekk ma jkunx ibbażat fuq ir-realtà jista' jwassal għal soluzzjonijiet. Memxejn li jiddestabilizza l-affarijiet iktar mill-li wieħed jibbaża ruħu biss fuq dak illi jgħidu biss il-ħaddiema. Il-bidla ma ssirx millu għal għada hemm eh, il-rizorsi umani fil-dawk li huma responsabbli għalihom fil-kumpanija li forsi wieħed jista' jħossu li qed jingħata t-tort għall-affarijiet li qegħdin sejrin ħażin fil-kumpanija. hemm Emmin is illi per eżempju il-fat illi il-ħaddima jitħallew jajdu taħħom eh, huwa rilevanti. Jina kont membru ta' organizzazzjoni Ewropea u inna li fimna li dan il-modell soċjali Ewropew eh, modell soċjali Ewropew ma jistax ikun eh, ibbażat fuq dak li mhuwiex ibbażat fuq ir-realtà fil-fatt. irridu hemm ukoll eh, dak li jsir fuq livell lokali. Naħseb illi il-modell tagħna huwa interessanti għaliex huwa flessibli biżejjed wiesa biżejjed li jista' jkun adottat minn kulħadd. Dak illi aħna nixtiequ naqsmu magħkom huwa propju illi eh, il-xol irritiet ijat fil-qalba ta' da kollu li jisir fuq livell soċjali sabiex ikkunem rebbi mażewċ naħat fil-realtà politika li qegħdin nejxu illum fejn il-populizmu qed jissaħħu u jikber nafu illi x-xogħol huwa dritt ta' kulħadd u għalhekk jekk aħna in eh, inqisu daw l-affarijiet nistgħu forsi nibdew insibu tarf ta' soluzzjoni għal problemi li qed niffaċċaw illum. Nagħdi il mikrofon l sur Narinen, eh, il-Finlandja għandha miri imfasla sabiex tkun l-aħjar pajjiż għal-ħajja Fu l post tax-xogħol sal-2020 aħna f'dan il-kumitat Wis nħobbu għom dawk it-tip ta' miri. Żgur ikun interessanti għall-udjenza tisma' iżjed dwar dawn il-miri, x'talim nistgħu nieħdu xi trasferiment jista' jsir mill-lezzjonijiet li tallimtu fl-istati membri oħra, jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, palma l-kol taf, waħna modesti ħafna fil-Finlandja. Waħda mir raġunijiet prinċipali ila għala għazilna għal din l-ħjar ħajja fuq il-post ta' xogħol, l-ħjar kundizzjonijiet ta' xogħol kienu għaliex għandna dejta komparabbli tajba. Madana kollu, nista' nibda billi nikwota lil Agnes Mirjon u il-prezentazzjoni eccellenti tagħha. Nittama illi tkun ta' kwalità tajba u mhux baxxa. Jiena naf li ħafna pressjoni l il-ħin tal-ikel qiegħed joqrob ħanibda l-ewwel bl-ewwel parti minn tlieta tal- il-feedback pozittiv ta' Eurofund imbagħad deskrivi għal eżempju Finlandiż il-proġett 2020 ħajja fuq il-post tax-xogħol Uwa, nittama li nesċili nisħaq fuq l-importanza tal-politika tal izvilup tal-ħajja fuq il-post tax-xogħol u ir-rilevanza u l-utilità ta' data komparabli u riċerka xirqa. Naseb ħafna minn dawn it-temi diġa semmew mill-kumplament tal-membri tal-panel u din hija ir-reazzjoni tiegħi dak li diġa intqal. Mela, l-ewwel nett l-eżempju Finlandiż issa huwa imsejjaħ ħajja fuq il-post ta' xogħol 2020 u huwa ibbażat fuq l-istrateġija tal-2012. Din l-istrateġija kienet saret taħt il-gvern preċedenti, iżda l-gvern bil-partiti differenti huma mal koll impenjati. F'dan l-għan huwa impenn komuni fost l-atturi kollha fuq il-ħajja tal posta xol xogħol fil-Finlandja u bħalma diġà smajna hemm iva mira ambizzjuża, iżda aħna naraw dan il-proġett bħala wieħed uniku fil- tfassil tiegħu wieħed network uh, u wieħed wiesa fl-ambitu tiegħu jinvolvi lill-Ministri min ħaddem ħaddiema istituzzjonijiet, istituti ta' riċerka iżda anki kumpaniji kbar hemm involuti. Kif jaħdem eżattament? Mela network joffri pjattaforma l-sim ta' informazzjoni. Il-sim ta' informazzjoni dwar il-possibilità ta' finanzjament u stipa ta' ħtiġijiet hemm fuq il-post tax-xogħol jiena sejjer insemmi xi wħud minnhom il-possibilità ta' finanzjament għandna bżonn ta' pereżempju sim ta' finanzjamenti eh, għal dawn il-proġetti eh, wiesa għanna 15 il-ċentru ta' svilupp reġjonali li huma l-voluti f'dan il-proġett. Għanna qegħdin nimmiraw il rizorsi tal-Fond Finanzjarju Ewropew għal dawn il-miri fuq livell nazzjonali kif ukoll reġjonali. Nista nara il l-punti prinċipali tal-vizjoni finlandiża huma punti kemm xejn ideoloġiċi għal ħajja fuq il-post tax-xogħol 2020. Aħna inħeġġu li l-postijiet tax-xogħol jiżviluppaw prassi awtonomi fil-kuntest tagħhom għal daqstan ta' bażi tal-ħtiġijiet tagħhom bħalma ġie mistqar minn Sur Foden fil-fatt diġà u bħalma semmejna diġà bost u semma bosta bosta drabi f'din il-konferenza qegħdin naraw illi il-benessri u l-produttività fuq il-post ta' xogħol jistgħu jittejbu b'mod konġunt. Intfit, Din hija dimensjoni importanti ħafna. Dan jott anki għal proġetti oħrajn irdu nżidu l-produttività u dan jeħtieġ isir sabiex il benestri tal-impjegati jitjieb bl-istess waqt. Din tkun situazzjoni fejn jerbaħ kulħadd. Abbażi tal-rabtiet tal-proġett eh, mal-kondizjonijiet fuq il-post tax-xogħol hemm follow-up tal l-istrateġija l-ħajja fuq il post tax xogħol hemm follow up tal tax-xogħol, strateġija finlandiża. Mela aħna għanna miri nazzjonali u għal-astant interessati fid-dejta nazzjonali u tqabbil tagħha ma xemma d-dej fl-istati membri l-oħra. Palma il-kol nafu il- Data dvarja ħafna minn stat membru għal ieħor palma diġa semma bħal differenzi reġjonali kif ukoll settorjali dan tajjeb illi nżommu qudiem għajnejna. Irrid nagħti forsi anke xi eżempju mill-isħarriċ li sar jekk wieħed jara l-indiċi kien hemm dak l-indiċi tal-ġestjoni ta' kwalità. L-Ewropa għandha 73 pal-indiċi medjament u il-varjazzjonijiet huma bejn 68 u 83 il-Finlandja għandha 74 għal astant dak huwa punt illi juri li qegħdin il fuq mill-medja Ewropea iżda hemm xi pajjiżi illi qed jaħdmu aħjar minna u rridu nippruvaw nilqu magħhom u naraw xi sta' stant isir aħjar. Meta wieħed jara l-indiċi dwar l-indiċi l-intensità tax-xogħol u ħnijiet tax-xogħol kien hemm xi bidliet ċkejkna. Iżda fil-biċċa kbira baqgħu fuq l-istess livell ix-xejra jekk tara l-medja tal-Unjoni Ewropea il dik li kienet ftit ilu. Iżda hemm varjazzjonijiet kbar minn settura l-ieħor, minn impjeka l-ieħor. Għalla stant lan ta' din il-konferenza hija li nikkonsidraw il-bidla fil-kondizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Meta wieħed jaqra dan ir-rapport finali u jibda jkonsidra d-dejta fiż-żed dettal hemm xi mistoqsijiet nistgħu nistaqsu il bidla kif inhi bidla kif nistgħu narawha meta mqabbla ma' prassi u kulturi u l-bidliet fihom edin jġeddu u jmodernizzaw ruħom kem bżon. L-adattament huwa wieħed adegwat ju għandu jkun hemm iżjed enfasi fuq l-antiċipar tal-bidla. Għadda stant il-kummenti ta' konklużjoni tiegħi. Fil-fatt nista' nqassamhom ferba' L-ewwel nett naħseb li l-kondizzjonijiet tax-xogħol għandhom rwol importanti fit-tfassil tal-kultura tal-organizzazzjoni. Meta naqraw u ninterpretaw ir-riżultati tal-sitt tar-riġ tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, tajjeb li nikkonsidraw il-kuntest u l-aspetti differenti ta' pajjiżi differenti u l-organizzazzjoni differenti u l-kulturi tagħhom. It-tielet nett għat em lok għal tip għal prassi tal posta xol xogħol li tinkludi produttività. Din hija l-performance eh, fuq il posta xogħol il-punt ta' tluq għandu dejjem ikun il-bżonnijiet tal-kumpaniji meta wieħed jiżviluppa dawn il-prassi. Ir-rabanet il nistaw nilħu ħajja fuq il-posta xogħol iżjed sostenibbli. Naħseb in dawn il-punti għandhom jibqaw ta' priorità fuq l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi jekk m'hawnx iżjed mistoqsijiet forsi għall-esperti Fil-fat forsi għanna ftit iżjed minuti għal dan. Inti jekk jogħġbok bil-vjola? Iva, grazzi. Mela, għandi mistoqsija l kummissjoni Ewropea l-ewwel Mela, għatem livelli o li jina Spanja, jina Elizabeth ġeja minn Spanja u f'pajizi hemm livelli olja ta' għat. dikja hija situazzjoni fxieħut mill-istati membri fil-rigward tal-pilastru soċjali u dak li qed jintqal dwar il-politika ta' il-politika attiva suq ta' xogħol u kif nistgħu ngħaddu għal tranzizzjoni minn qatt għal impjegi ta' kwalità. Fi Spanja bażi tal-istudju li sar 64% tal-impjegi huma ta' kwalità baxxa. Ġifieri bażi ta' dan il-clustering il-manwal skont fil-fatt huma xogħlijiet ta' kwalità baxxa jew xogħlijiet manwali għal daqstant kif nistaw niżguraw illi min jiċċaqla minn sitwazzjoni ta' qata tal waħda ta' impjeg jisib impjeg ta' kwalità u mhux impjeg ta' kwalità baxxa u mistoqsija anke għal imsieħba soċjali li torbot mal messaġġ politiku tas-Sinjura President. dwar is-sitwazzjoni tal-Istati Uniti Hemmhekk hemm segregazzjoni. Waħda mill-grafs tajt li wieħed mill- Iżjed minn nofs tal impiegi fil-fatt huwa ma impiegi li mhumiex tajbin għal stant l-imsebba soċjali, r wol tagħhom u il-possibiltajiet għal eliminar ta' segregazzjoni fis-suq tax-xogħol ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Mela, eh, Sur Servos, tista' tipprova twieġeb il-mistoqsija? Iva, mela, jekk tippermettuli nixtieq uh, l-attenzjoni mill-ġdid għal Star Reach uh, annwali dwar tkabbir. Ippermettuli li l-inkun ftit pożittiv Fil-fatt, dan mhux spiss jiġri, naħseb l-ewwel darba fil-fatt f'dawn l-aħħar snin illi l-Kummissjoni Ewropea qed tagħti informazzjoni daqshekk pozittiva Fil-fatt il żida kienet ta' 8.5% eh, għal settembru 2016 jiġifieri dan il-qat għal iktar baxx meta imqabbel jew mill-2009 sa issa. Għandkom raġun tgħidu illi l-impjiegi li qed jiġu offruti mhumiex dejjem tal-aqwa kwalità, però hemm xejrid pożittivi wkoll f'dan ir-rigward. Jiġifieri l-ewwel xogħlijiet illi jiġu offruti spiss ikunu um, fuq termini qasir ta' żmien ma jkunux imħalsa tajjeb, però issa qed naraw żieda ta' impjieg li huwa fuq terminu itwal ta' żmien, għal terminu itwal ta' żmien. U rrid ngħid ukoll illi dawn jinkludu anka xogħlijiet illi uh, huma offruti lil uh, ħaddiema pilit għolja, jiġifieri xogħol illi l-ħaddiema illi jistgħu jimlew dak il-post ikunu ħaddiema li ħejjew ruhom għal snin ta' għal numru ta' snin. Però il-kwistjoni tal- nuqqas ta' bil bejn il-ħiliet mixtieqa u il-ħiliet li għandhom il-ħaddiema hija kbira. Fi Spanja, per eżempju, għandek skejjel eccellenti li jipproduċu l-infermiera uh, ta' kull sena. Iżda jkollhom problema jisibu xogħol, allura xiamlu, Imorru f'pajjiż, par pereżempju marmu pajjiżi. Dan mhux u jitħallsu bi jitħalsu minn dak il-pajjiż u jitħallsu mhux daqshekk tajjeb. Għalek, mm, tinħoloq situazzjoni inġusta fejn Spanja qed tipproduċi dawn l-infermiera u il-benefiċċju qed jiksbu pajjiż bħal tiegħi. Issa, naddu il-kelma lil rappresentanta ta' Business Europe. Uh, Renate, grazzi ħafna. Fil-fatt l-ewwel biex nirreaġixxi malajr għal dak li qed inti. Din il-kwistjoni hija minna Però din is-sitwazzjoni hija saħansitra aktar reali meta tmur fl-istati membri li milomx li jissieħbu. Per eżempju, ikollok universitajiet li produċu um, ehm, infermiera, jiproduċu toppa, inġiniera, illi unbat ifittxu xol bandohra. Din hija kwistjoni tipika illi rridu nindirizzaw fuq livell Ewropew. Kif nindirizzaw dan it-nuqqas taqbil fil-ħiliet? Issa, rigward il-segregazzjoni fis-suq tax-xogħol, jiena mhux qed nifhem eżattament għal ma tip ta' segregazzjoni qed tagħmlu referenza għalija. Għanna, per eżempju, segregazzjoni professjonali fil-tramuntana tal-Ewropa fejn in-nisa jagħmlu xogħol amministrattiv l-aktar u l-irġiel xogħol industrijali. Iva fil-fatt qed nagħmel referenza għal segregazzjoni bej xogħlijiet li tħallsu tajjeb li huma ta' kwalità u xogħlijiet illi mhumiex ta' kwalità. Jekk natu daqqatajn lejn l-informazzjoni li ħarġet mill-Eurofound, mill-istarriċ tal-Eurofound, jgħid illi il-fuq minn nofs l impjiegi huma xogħlijiet jew eh, xogħlijiet ta' kwalità baxxa. Jiġifieri min jokkupom, min jagħmel dak ix-xogħol ma jkollux perspettivi għal ġejjieni jew ikunu limitati. Dan li xtaqt nagħmel referenza għalih fil-fatt. Iva, rridu nħarsu lejn il-data u nerġaw nqisu l-interpretazzjoni tagħha jien ma naħsibx li naqbel ma dak li qed tgħid. Bħalma għal Michel ukoll meta wieħed iqis it-tip ta' kuntratti ta' xogħol tara li pereżempju fil-Ġermanja ħafna persuni li ilhom qiegħda jerġgħu jibdew jaħdmu permezz tal-xogħol eh, tal-aġenziji, xogħol li ġeneralment jitqies bħala prekarju. Iżda skont, eh, skont l-affarijiet kif huwa fil-Ġermanja, u anke skont il-liġi Ġermaniża mhumiex mhuwiex xogħol prekarju. Ġifri trid tħares lejn affarijiet fiktar dettal. It-tieni punt, x'inhi l-perspettiva, xi tfisser l-perspettiva? Tridu tifmu li mhux kulħadd jista' jsir manager uh, prim jew engineer prim. Um, ħafna postijiet prestiġjużi iżda rridu nammettu li ħafna nies ma jirħux dawn il-pożizzjonijiet. Hemm bżonn ta' ħafna kwalifiki u ewa ninsewx li mhux kulħadd għandu l-istess ħiliet, l-istess potenzjal, ġibir ma tistax għax għandek nuqqas ta' ħiliet li jaqblu, per esempio għandek postijiet eh, battala jew eh, postijiet vojta għal inġiniera jew għal tobba. Ma tistax timlihom b'kulħadd, mhux kulħadd jista' jagħmel dak ix-xogħol ovvjament. mbagħad hemm ukoll ħafna xogħol illi mhux sabiħ li tagħmlu eh, qed nirreferi għal xogħol fiżiku. Per eżempju, xogħol fiżiku ta' produzzjoni illi huwa ħafna aktar ibes, ħafna aktar eh, huwa xogħol huwa xogħol ta' ta' ħafna tbatija, xogħol tedjanti. U fil-fatt dan il-fenomenu ġi deskritt b'mod ċar ħafna minn Richard Sennett Eh, fi ktib tiegħu 15-il eh, sena ilu fil-ktib appuntu The Corrosion of Character. Fil-ktib huwa ħal eżempju tal- tal-furnara illi kienu jimirdu minħabba illi kienu qed jihdu eh, ħafna, qed eh, jitħolhom eh, ħafna iq fim nifsejom. Il-furnara kellhom jagħmlu dan ix-xogħol, però eventwalment b'żmien ix-xogħol tagħhom inbidel u x-xogħol tagħhom seta' jsir minn magna illi taġen il-ħobs. Però mbagħad spiċċaw fil-problema illi x-xogħol tagħhom sar uh, tedjanti. Jiena spiss eh, naffaċċa xi ħaġa ta' dan it-tip, pereżempju, nħossu nuqqas ta' li tikteb bidejk u jkollok tqatta' ħafna ħin minn flok fuq computer jiġifieri dan il- um, dawn il-bidliet fis-soċjetà u fid-dinja tagħna if iwaslu għal anka mod differenti kif inħarsu lejn ix-xogħol. Xi drabi dak li kun jista' jitlef anka l-kontroll uh, minn dak li qed jagħmel, partikolarment uh, fabbriki fejn jiġu prodotti, karozzi, eċetera. Uh, dik hija l-kwistjoni kif irridu nafaċċaw din il-kwistjoni. Nifhem illi hemm sfida sfida illi titlob li aħna neliminaw id-batija mix-xogħol iżda mbagħad fl-istess waqt hemm ukoll ċerta bżonnijiet ekonomiċi, hemm bżonn li xi ħadd jagħmel ċerta tipi ta' xogħlijiet il-mistoqsija hija min ħajamel dawn il-xolijiet eh, l-emigranti jew jew min. Bejn nieħdu per eżempju il riċiklaġġ Ir-riċiklaġġ hija xi ħaġa li kulħadd tifaħħara ħafna, iżda ir-riċiklaġġ isir minn ħaddiema ġeneralment fix-xlok tal-Asja fejn ikunu qed jirriċiklaw id-dajes, tirċiklaw il-computers, jiġifieri minn banda aħna naraw it lellix u l-aspett sabiħ ta' riċiklaġġ, imma hemm aspett iktar negattiv u jiena naħseb illi ma nistawx nindirizzaw il kustjoni billi nkunu eh, wiz ġenerali, hemm bżonn li nislu fid-dettalji. Grazzi issa is-Sur Vicentini. Grazzi ħafna ta' daw, il-mistoqsijiet. Naħseb li nistaw nagħtu definizzjoni ta' xinija il-segregazzjoni fix-xogħlijiet u dinija dawn huma r-riżultati tal-Brexit. Jekk tara il-persuni illi ivvutaw kontra il-Brexit mumiex dawk illi hemm l-immigranti. Iżda fejn hemm l-iktar nuqqas ta' xogħol fejn hemm proċessi ta' ristrutturazzjoni minħabba l-użu tal-computers, minħabba l-ġlida kontra t-tibdil klimatiku. Dawn huma persuni li ivvutaw u li xtaqu jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Però kien hemm ukoll il-fatt illi 70 fil-mija ta' zazah ma ifutawx. Fost dawn is-70 fil-mija ta' em hemm ukoll dawk illi għandhom xogħlijiet xogħol prekarju. Mux għet nam referenza għak għaxxol tal-aġenziji, għalix probabilment dan huwa l-eżempju l-inqas negattiv, l-inqas mux sigur, sta em xol juħor prekarju li juħor ħafna għar minnek, ħafna inqas sigur minnek. Ġifiri, dawn il-ħaddima kolla li ġew effettwati mi proċessi ta' ristrutturazzjoni, illi ġew, il-mux għanzi għet jiġu assistiti eh, fil-ħajja tagħhom illi mhux se jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol jekk mhux għax jagħmlu xi ħaġa, dawn ivvutaw propju kontra persuni illi qed ikollhom diffikultà biex jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri d-dinja l-problema relatata ma' segregazzjoni eh, tax xogħlijiet fir-Renju Unit din il-problema hija partikolarment kbira, mhux il-każ tal-Finlandja, tal-Iżvezja, tal-Ġermanja jew ta' Franza, iżda jekk tara ċerta eh, riżultati anka fil-Ġermanja, probabbilment 30% fil-mija dawk li votaw per eżempju għall Alternative Deutschland illi jinsabu f'kundizzjonijiet simili ħafna, partikolarment fil-vant tal-Ewropa. Jekk tqis il-Polonja, probabbilment il-Polonja tinsab situazzjoni simili ħafna tar-Renju Unit. U għalhekk mhix kombinazzjoni illi fil-Polonja hemm l-ikbar livell ta' prekarjat fil-suq tax-xogħol il-fuq minn 43% differenza bejn l-iżviluppi tal-produttività u zviluppi u titjib tal-pagi. Dawn huma il-problemi li għana. Issa xirridu namlu? L-ewwel naħseb li rridu nippruvaw niżviluppaw fuq livell Ewropew strateġija għal tranzazzjoni għal ċaqli iktar ġust fl-Ewropa u importanti illi il-proċessi ta' ristrutturar minħabba digitalizzazzjoni, minħabba tibdil klimatiku, eccetera, ma jridx ikun wisq radikali, ma rridux noqogħdu bidejna fuq zaqna u naraw dan il-proċess iseħħ, u importanti li nkunu parti minn dan il-proċess, mhux biżiet li ngħidu illi ħaj kunem telf ta' xi xogħlijiet u ngħidu illi ħajinħolqu xogħlijiet oħra. Irridu tassew niżguraw illi dan iseħħ. U nindirizzaw dawn l-isfidi. Punt ieħor imbagħad huwa illi hemm bżonn nagħmlu dak li qal Sur Juncker fil-diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew xi ftit tax-xhur ilu. Għandna bżonn ta' Ewropa illi tipproteġi l persuni illi tħarrisom irrid ikun hemm sistemi ta' protezzjoni soċjali illi fil-waqt li nqisu d-dimensjoni ta' flessibilità niżguraw ukoll illi il-persuni ħossuhom siguri fis-suq tax-xogħol, fis-soċjetà u dan aħjar mod kif inżidu l-produttività u l-kompetittività. U biex tagħmel dan l-iżvilupp tal-pilastru soċjali li qed tisħaq fuq il-Kummissjoni Ewropea huwa l-approċċ tajjeb. Irridu niżguraw illi jkun hemm azzjonijiet konkreti biex ikun hemm riżultati konkreti u kol, għalix aħna mhux qed nġibu riżultati konkreti, ma, ma, ma riżultati konkreti għal ċittadini tagħna, allura ikun tartwis hija problema ta' politiċi, iżdija wkoll problema ta' msieħba soċjali, partit interessati u il-soċjetà ċivili wkoll. Il-kol kemm aħna rridu nwiġbu għal bżonnijiet tal-persuni. U fil-fatt anke jekk ikun hemm ġusta, anke jekk ikun hemm standards pożittivi, u sistemi ta' protezzjoni soċjali tajba. Jekk ma rnexxilniex noħolqu l-impjiegi eh, dan ikkunu bħal dan nkunu qed inħazzu fl-ilma. Importanti illi jekk hemm nuqqas ta' ħolqien ta' impjiegi nifmu li għanna problema u l-unika mod kif namlu dan huwa illi natu spinta lil tkabbir ekonomiku gradwali ġust u dan nistgħu nagħmluh minn banda permezz tal-investiment, pereżempju għandek il junker Plan, mhux biżejjed però għalmen hija xi ħaġa biex niżguraw illi l-ekonomija tal-kupru tingħata spinta u fil-fatt dawn l-aħħar ħames u għaxar snin fl-Ewropa l-investiment huwa zero, kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku. Jekk ma nbidlux dawn ix-xejriet negattivi ma nistawx ma jistax ikollna eh, tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u l-punt liħor, skużawni qed nerġa' nirrepeti dan, però dak huwa il-fattur ta' l-pagi. Palma għal Michel, hemm bżonn illi natu spinta lid domanda interna għaliex l-esportazzjonijiet huma biss parti mill-ekonomija tagħna, l-parti l-kbira tal-ekonomija tagħna tiddependi fuq id-domanda interna. Aħna f'dawn l-aħħar snin ma indirizzajniex bizzejet dal-aspett. Ma provajniex niżguraw illi ċittadini tal-Ewropa jixtru u ikollhom ħajja livell ta' ħajja aħjar. Jekk id-domanda interna nkomplu innaqsuha nifgawa, għarra se jkun hemm staġnar u ma jkunx hemm biżejjed opportunitajiet għall investiment u l-iżvilupp għal ġejjieni. Fl-aħħar, anke meta wieħed iqis il-bżonn illi hemm Anzi, il-lakuna illi hemm bejn il-produttività u l-pagi. Iva, dan huwa minnu, però hemm ukoll fatturi oħra li rridu nikkonsidraw. Per eżempju, kif ħan indirizzaw din il-lakuna? Jekk il din il-lakuna timmira għall edukazzjoni għal taħriġ, eccetera, F'dak il-każ nistaw tassew noħolqu impjiegi. Iżda sfortunatament li affaċċajna f'dawn l snin fl-Ewropa huwa illi din il-lakuna marret għal profitti għall spekulazzjonijiet U ma kienx hemm titjib għall ekonomija. Il-punt liħor huwa illi jekk il-lakuna hija kbira wis l-inugwaljanzi illi ġejjin minn dawn iż-żewġ laguni kbar minn ġdid ħajerġgħu jaffettwaw il-prestazzjonijiet tal-ekonomija f'termini ta' kompetittività, eċetera. Barra minn hekk qed jagħtu spinta l-investituri iżda mhux bil-mod kif suppost qed jagħmlu għax ikollok eh, kumpanija li l-prestazzjoni ta' ħamiex tajba Għalhekk l-unika mod biex naħorġu minn din is-sitwazzjoni hija illi nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kollha b'mod realistiku. Ma nistgħux ngħidu l-affarijiet serin aħjar, forsi iwa xi affarijiet serin aħjar, però għatem ħafna xirridu namlu. U l-aħjar mod kif nindirizzaw dawn il-problemi ma li nidentifikaw dawn il-problemi. Grazzi ħafna intervent qasir issa minn sur Roland. Naħseb li dan suġġett verament importanti għalli xija kwistjoni verament politika li qegħdin naraw dan id-distak bejn il-kondizjonijiet ħżiena għal nies li mhumiex kwalifikati u dawk li huma kwalifikati u qegħdin jaqalgħu ħafna flus. Hija sitwazzjoni negattiva ħafna rridu nevitawha naħseb l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa uh, li rridu naħdmu fuq il-taħriċ u l-formazzjoni bażika illi natu l-importanza li jistħoqilhom li xogħlijiet tekniċi għaliex hemm setturi fejn hemm nuqqas ta' ħaddiema u għandna bżonnhom Dawn in-nies pereżempju hemm grupp ta' nies illi aħna qatt sanarawom sa narawhom jilħqu ċertu livellu li ta' kwalifiki. Imma xorta jibqgħu um, ehm, il- um, il-bżonn u l-validità ta' dawn in-nies Aħna għamilna xi ħaġa fuq livell Ewropew, eh, għamilna l-Erasmus sabiex ikun hemm taħriġ eh, fuq livell Ewropew ta' dawn iż-żgħażagħ qegħdin qed isir dawn huma affarijiet li rridu nkomplu niżviluppawhom fil-futur. Mr. Foden. Grazzi, Sur Foden. Grazzi ħafna, eh, Sur Signora President. Jina nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-rapport uh, u anka id-data illi ksibna mhux qed nippruvaw ngħidu illi l-istatistika miex tajba, pero rridu ninterpretawa tajjeb. Per eżempju, il-gruppi ta' xogħol differenti. Rridu naraw li ma tip ta' impjegi għandhom ċerta karatteristiċi l-istess, u għalek aħna ġbarni jom daw il-gruppi f'ħames grupp, daw xoliet f'ħames gruppi. Dawn ukoll mill-aspett ta' kwalità huma simili, kwalità ta' xogħol huma simili. Per eżempju, it-19 fil-mija illi edna illi huma xogħlijiet ta' kwalità baxxa dawn huma l-iktar baxxi fis-seba' indiċi Iżda mhumiex xogħlijiet illegali. U fil-fatt jew dawn it-19 fil-mija, unkella dawk it-13 fil-mija mhumiex eh, biss xogħol ta' kwalità baxxa, hemm ċerta karatteristiċi oħra li rridu nifukaw fuqhom u li rridu intejbu. U fil-fatt dak il-grupp Eh, ta' xogħlijiet li qed nikklassifikawhom bħala xogħlijiet ta' kwalità baxxa eh, jikkwalifikaw bħala xogħlijiet ta' dan it-tip minn diversi aspetti. Punt ieħor, il-kwistjoni ta' jekk it-tazza hijiex nofsa mimlija u nofsa eh, voj, jew nofsa vojta. Fil-rapport, tkellimna dwar il-kwistjoni ta' sigurta' u s-saħħa il-ħaddima tagħna informati tajjeb bir-riski involuti u fil-fatt il-maġġor parti tal-ħaddima appuntu huma informati tajjeb. 10% biss tal-ħaddima qalu li mhumiex informati biżejjed. Issa, hemm ukoll dawk il-ħaddiema li huma l-iktar esposti għar riskju li mhumiex informati dawn jinsabu jaħdmu f'kumpaniji fej per eżempju hemm eh, kumitat kumitat eh, eh, ta' sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol li indirizzaw dawn il kwistjonijiet L-aħħar punt għaliex naf li hemm bżonn li ngħaddu għal punti oħrajn kien hemm diskussjoni dwar ir-rol tax-xogħol sostenibbli anke nippruvaw nagħmlu xogħol sostenibbli fil-kuntest tal-bidliet demografiċi. Uħut mill-bidliet mill-kundizzjonijiet tax-xogħol li għandhom l-iktar impatt eh, juru illi pereżempju kien hemm ċaqliq fil-xogħlijiet li jsiru bil-lejl xejrit juru illi iktar xogħlijiet li jsir bix-xift u xogħlijiet li jsir bil-lejl, xogħol li jsir bil-lejl. Fil-fatt dan jiddependi l-iktar fuq l-azzjoni lokali, jiddependi ħafna fuq eh, il-ġestjoni tal-xogħol u dawn l-aspetti mhumiex neċessarjament eh, ma jirrikjedux neċessarjament ħafna flus biex tindirizzom. You had asked. Grazzi, inti kont għamilt mistoqsija, għandek mistoqsija oħra? Grazzi. Jena xtaqt eh, immur lura l-punt l-għajem il-Sur Pirinski li l-istħarriġ wera is fil-proporzjon tal xoll li kien sar tajjeb fil-paġna 83 tar-rapport madwar nofs il-ħaddiema biss iħossuhom illi huma involuti fil-possibilità li tejbu l-affarijiet eh, fuq il posta tax-xogħol tagħhom u f'ċerti sitwazzjonijiet inqas minn terz Dawn l-aħħar 20 sena il-litteratura li ħarġet il-Kommissjoni, il-pubblikazzjonijiet tal-Kommissjoni il Eh, kollu jgħidu illi rritu kunem organizzazzjonijiet tal-ħaddima illi jaħdmu biex ittejbu il-kondizjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Issa jider illi hemm eh, din id-diffikultà illi dawn in-nies mhumiex qegħdin xilom illi ittejbu l-affarijiet għal ħaddiema. U l-panel x'jaħseb li huma l-aħjar politiki sabiex nagħmlu progress fuq dan is sujġettek hekk importanti. Well, we haven't run out of time yet, so we try to... Iva, ma spiċajniex il-ħin tana għawek. Aħna tfadlinna ftit ħin għal uh, katalina mela forsi nistana di għassur Pirinski. For collective bargaining. Um, iva, fil-fat dan huwa bastaċ importanti. il għalix il-, -għalix, ħaddiema ma għomx. qegħdin jiġu mutija valur qed ħossuhom mhux rappreżentati mingħajr leħen. U ovvjament għat tħossok per kieku xogħolok ma sarx tajjeb naħseb wieħed minn għasit li nsibu fil-ġestjoni komplessiva fuq livell ta' kommissjoni wkoll u għamamul minn il-tini post illi id-dialogu soċjali u l-ftehimiet kollettivi nataw. Tul żmien nafu illi forsi f'dan l-aħħar snin il-Kommissjoni tat ħafna iżjed enfasi fuq il-plastu soċjali, id-dialogu soċjali, iżda, iżda importanti ħafna mid-dialogu mhux sempliċi konverzazzjoni, iżda tranzazzjonijiet ta' sostanza għalla stant għedin nitkellmu iva dwar pilastru soċjali, għedin nilqaw il-proċess kollu illi bada sa' minn marzu, iżda l-Parlament u l-Komitat tagħna tal-Affarijiet Soċjali għanna rizoluzzjoni fil-preparazzjoni fil-fatt. Jekk il-prosa soċjali ħajkun funzjonali li tikollu setat, mekkanizmi istituzzjonali u rizorsi allokati id-dikjarazzjonijiet sbieħ iżda mingħajr il-mezz biex tamilom realtà. Sfortunatament dawn ma jwaslux għal wediet kien hemm referenza data tal impiegi ġodda maħluqa. Inutli niddubitaw minnhom speċjalment meta għandek bażi soda għalihom. Il-mistoqsija tiegħi kienet iżjed marbuta mal-suktar tal-pat ta' stabilità u l-approċ ta' responsabilità ċetra ċetra. Ta' il-kollega jaf perfettament kemm il- kemm hemm nuqqas ta' fondi minħabba appuntu għal dawn l-attivitajiet li għadni kif semmejt l-izviluppar ta' li ġodda l-promozzjoni tal-aspett u dimensjoni soċjali tal-ekonomija flusa sens possibli. Dan huwa dogmatiku minkejja li hemm ċerta livell ta' flessibilità marbuta ma' l-esperjenza ta' Spanja, Portugal, eċċetera. Xorta waħda nemmen illi hemm limitazzjoni fuq uh, politika iżjed vigoruża li għandha tbiddel dak li huwa rikonoxxut bħala rikonoxximent fjak rata insuffiċjenti ta' żieda fil- ġlieda kontra il-qat u il-ġlieda kontra l-istanjazzjoni u l-frizar ta' tħul u l-pagi. Għaldastant l-Unjoni Ewropea iva nemmen illi għanda sfida u d-dima hija sfida esistenzjali biex nilqu dawn l-sfidi jew kella l-reperkussjoni taf tkun dik tal-voti li rajna dak tal-breakfast tal-Brexit u dak tal-ġimgħa l-oħra dak ta' Trump. Iva, s sinjura mwara Brandenburg mill-Università ta' Cambridge. Grazzi l-team tal-Eurofund fil-fatt nemmen li huwa dokument eċċellenti u jagħmlu eċċellenti meta taqablu ma' dokumenti l-oħra li jippruvaw jiddiskrivu l-istess elementi għaliex għandu qafas komplessiv li nexxielu jagħti stampa ċara għandu bażi teoretika soda iżda aħjar minn dan wieħed jista' jgħaddih u jinftiehem minn mhux mitla tas-suġġett Għal dastant ek jippermetti anke minħabba il-vokabularju, l-kategoriji u d-dimensjonijiet li l-ħaddima stess jifmu fejn jinsabu fil-katina tax xogħol għal dastant Dan huwa minnu fih element essenzjali ta' skemmija id tejta li jenfih danu. Ir-raġuni li għala dan huwa da' sekk importanti li ġitina opportunitajiet ġodda biex nkun nistgħu naraw kif sejrin influenzaw il-politika permezz ta' tax-xogħol, kif tista' tkun forza biex nimxu qudiem Il-Finlandja din jipruvaw li kollom l-ola kwalità ta' xogħol tal-2020 din hija kompetizzjoni bejn il-pajjiżi. Li qed nippruvaw naslu għaliha inkella ħajkonna kompetizzjoni industrijali dawk is-setturi li ma jistgħux isibu l-impjegati ħajja nisilhom jagħmlu dan forsi permezz tal-titjib tal-kondizzjoni tax-xogħol jew inkella u din il-possibilità li li taċitani ftit illi min iħaddem joħda bis-serjetà dwar il-taħdita mhux dastan ta' stratta dwar il-kwalità tax-xogħol iżda juru perfettament fejn jinsabu fil-kwalità tax-xogħol meta mqabbla ma' kumpaniji oħrajn u għal stant bekk jiġbed li l-aħjar impjegati jiena interessat inkun naf il-panel ġaħseb dwar il-politika tal- li jistaw jikonna fil-ġejjien skont il-panel. Inti tista' tagħmel mistoqsija wkoll nieħdu lilek fil-każ? Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Jina wkoll nemmen illi tassew huwa interessanti bħala rapport dak li ġi preżentat lilna illum. U ħan nipprova nkun konċis kemm nista' nixtieq eh, nisħaq għal dak li għalba tal-kwistjoni. Is-Sur Vizentini prezenta l-pożizzjoni tiegħu fejn qal li kien qed jara it-tnaqqis tal-kwalità tal-postijiet tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena rapport ma qrajtux minn folja minn 10 sa 10 iżda mill smajna meta tagħmel paragun bejn l-2010 u l-2015 naraw illi l-indikaturi kollha jew baqgħu staġnati sa mill-2010 inkella huma qar għall-intensità tax-xogħol li hija kemm xejn għar. L-unika waħda illi tiebet u liet huma diskrezzjoni u l-ħiliet. Għanda stant, u interessanti dan il-fatt, minħabba żewġ elementi differenti. Mela dwar it-taħriġ li jirċievu l-impjegati iva huwa eterogeneju. Ma nafx jekk din l-eterogenità ix preżenti fost impjegi differenti, nassumi li iva minn dak il-rajna fi slides oħrajn tidher illi il-kondizjonijiet tax-xogħol kollox ma kollox marru għall-ar. Għadda standa, li naħseb ser ikun interessanti u ma nafx jistax iddaħħal fil-rapport l għaliex il-microdata għadni ma rajtiex u ma żewġ elementi. Irridu nevalwaw kemm jgħar is-sitwazzjoni ta' xogħol illum meta mqabbla mal-2010, forsi għandkom intom id-dejta fid-dettall dwar dak li semmejt inti fis-slide dwar l-istatus. Ma nafx hekk għandkom ġin informazzjoni. Mill-li ma sem ta' dawk li huma impjegati autonomi l-lum self-employed fil-2015 u ġejjin minn sitwazzjoni fejn kienu impiegati ħames snin ilu, ġifiri. Inħarsu lura u naraw illi preċedentement kienu ħaddim impiegati u issa huma self-employed, impiegati autonomi għal dastant. Fikri miħor, irdu naraw it-tranzizzjoni kif inhi tiżviluppa ruħam fl-Ewropa nista' nispiċċa fil-qosor ferm iżda. Iva, palma spiegajt dwar il-files politiċi. Rajna l-ar żewġ klassijiet, il-pressjoni, l kwalità Tert tal-ħaddiema fl-Europa jinsabu f'dawn iż-żewġ gruppi. Għal darbohra, hawnhekk nixtiequ nkunu nafu kif dawn evolvew tul iż-żmien. Ma nafux eżattament. L-aspett orizzontali da stant huwa importanti wkoll Mela, l-ħar mistoqsija qabel li kell ħajkun hemm żgur opportunitajiet biex inkomplu bil-mistoqsijiet iżda tiegħek hija l-ħar mistoqsija. Grazzi. Jina ġejja mid-Danimarka illi suppost huwa l-iżjed pajjiż kuntent fl-Ewropa. Iżda ħdimt ma s-saħħa fuq il-post tax-xogħol Jina tabiba f'dan il-qasam ta' saħħa fuq il-post tax-xogħol. Naf anki Danimarka il-xogħol ivarja mill-fera, mis-settur, mill-impjek. Jina nemmen illi meta taħdem mal-kwalità tal-ħajja u taħja fuq il-post tax-xogħol jekk tkun qiegħed taħdem biex eh, it-tejjeb is-sitwazzjoni, tajjeb tkun taf li jekkem hemm espożizzjoni għal kwalunkwe oġġett jista' jkun trap u jkun xi jkun hemm riskju għas-saħħa. Jekk taħdem fil-industrija tal-kostruzzjoni, xorta waħda għandek xogħol diffiċli, għandek il-maltemp, għandek il-kesħa, għandek it-toqol. il maltemp għandek il kesħa għandek it toqol jekk forsi xogħol huwa iżjed nadif iżda tkun qiegħed tabbi fuq darek il-ġurnata kollha ġorru tqandel u tajja sal-ħar tal-ġurnata. Il-kwalità tal-ħajja marġiġ nħaltuha ma' tobija mal espożizzjoni għal batterija u mal-kimika. Aħna rajna li kien hemm bosta bosta batteri fil-parti l-qoddim ta' trailer fejn ikun jgħat il-suq il-xufir. stant tajjeb li naraw is-sitwazzjoni reali xini qabel ikun nistgħu nbidlu għall-uniku mod ta' kif nibdluha huwa li jkollna l-imsieħba soċjali illi jitkellmu ma' xulxin li jkollhom dialogu u illi jisolvu l-problemi tagħhom stess fuq il-post tax-xogħol jekk inti tkun qed tħaddem għandek tkun gburi bil-fatt li toffri post ta' xogħol adegwatu denju għal ħaddiema li jkollok x'imkien fejn jixtiequ jaħdmu ħajjithom kollha. Trid ikkunsidra d-differenzi fost l-impjegati xi wħud mill-ħaddiema xi wħud mill-ħaddiema huma b'saħħithom oħrajn ikollhom mart kroniku. Bekk kont anki kif jista' li xogħolhom l-aħjar hemm differenza bejn eh, min għala s 60 u għadu f'saħħtu min għala s 60 u madux saħtu. Ma tistax li kollox fuq livell jew saf wieħed. Bekk wieħed ikun jista' jkollu stampa iżjed riflessiva tar-realtà. Il-ħin jgħat kważi jiskadi jekk forsi nibdew norbtu it-tweġibiet ma' xi mistoqsijiet li saru. Forsi ikonna tlet minuti għassur servos u għal-komplement ta'kom fuq il-panel forsi jkollna anke l-possibilità li nirtornaw għal mistoqsijiet li sarulek. Li sarulkom fil-fatt wara nofsinhar. Sur Servos, tliet minuti tiegħek jibdew Grazzi ħafna. Ħankun konċis ferm. Mistoqsija waħda dwar ħiliet. Mela dwar l-edukazzjoni u taħriġ u ħiliet bażiċi Dawn huma kwistjonijiet li fuqhom irridu naħdmu. Irrid ngħid illi aħna bdejna proġett dwar mobilità tal-apprendistati. Aħna tlabna illi dan il-proġett jitwesta fuq skala ikbar fil-ġejni qarib sabiex ma jkunx biss proġett pilota iżda jsir proġett reali kien hemm interventi personali mill-Universitajiet ta' Oxford u Cambridge. Jekk tara l-ola għaxar universitajiet minn madwar id-dinja si biss sewx universitajiet Ewropej, Oxford u Cambridge. Sa jasal il-jum fejn iż-żewġ universitajiet ma jibqgħux klassifikati bħala universitajiet Ewropej. Mux nori dispjaċir dawku mal-fatti. Ma tistax tilabbihom, il-komplement universitajiet l-għara fl-Europa jridu jollu il-rizultati tagħhom jekk irridu l-aħjar inġiniera tal-IT, inġiniera ġenerali u koll hemm bżonn assolut għal l-Universitajiet Ewropej li jiprovdu studenti aħjar. L-studenti illi jirnexxilhom jaħdmu għas-suq tax-xogħol u jwieġbu għal bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. Nasef minuta fil-fatt rinaxin weġa il-mistoqsijiet kollha. Grazzi, perfett. Is-sur Vicentini. Sewġ kommenti nixtin għamel, naqbel perfettament ma dawk minnkom illi għajdu illi irridu nitru fizja dettali l meta naraw il-medja, il-medja kemm xejn ta' konfużjoni, ma tirrappreżentax reprezentax realtà L-aħjar l-użu li nistgħu nagħmlu minn dan ir-rapport li naħseb li huwa wieħed pożittiv U għadu nitlu fid-dettalji u nippruvaw nifmu skont il-kategoriji differenti tal-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol, l setturi l kondizjoni tax-xogħol speċifiċi illi huma qegħdin jiffurmaw ir-realtà, realtà fil-prattika. Jekk ikonna l-possibilità nżommu kuntatt ma' Eurofund u naraw fid-dettalji l-isfond, il-figuri. il figuri Dan ikun utli għall-imsieħba soċjali kollha li jistgħu jagħmlu użu mir-rapport. Ir-rapport liħor jorbot mal-konvenzjoni tiegħi li l-imsieħba soċjali huma l-aħjar persuni li jistaw jindirizzaw dawn il-problemi kollha minn dan il-lat. L-enfasi għana dejjem nirrepetu għandha tkun fuq l-infurzar tal-dialogu strutturali, dal ikun strutturat nemnu li għandu jkun fuq il-livelli kollha fuq il-post fuq il-collective bargaining, ir-relazzjonijiet industriali għandhom kollhom rwol biex indirizzaw il-problema b'mod dettaljat speċifiku għal situazzjoni, għabbasi dal kontesti differenti li rridu nikkonsidraw da stant li msiba soċċari u moraturi li għamlu parti minn dawn il-kontesti kollha u jipermettu li jkollna sistema ta' dialogu soċjali kollektiv barb sejm kollettiv eccellenti. Thank you, uh, I give the floor to Naddi il-mikrofonu li sinjura Honum Draws. Grazzi ħafna. Nabel perfettament ma dak li għadu kif qal Luka Għanna bżon ta' approċ konkret fil-fat għandhom raġun li dawn il-kustjonijiet identifikati fl-istarriċ u ma' kustjonijiet li rridu nindirizzaw fuq livell lokali mod differenzjat. Jina nishtiq najt illi jemmek għanna sfida, għanna sfida, għela lix inħossu illi huwa iżjed diffiċli nimmobilizzaw it-truppi tagħna. Din hija anke kwistjoni ġenerazzjonali. Kulħadd jitkellem dwar min jimpiega, iżda min jitkellem dwar l-impiegat u l-impen tagħhom għandna problema biż-żaża li jitlu b'istenni tolja din hija forsi eżagġerazzjoni. Iżda hemm it-tendenza illi ma jkollokx perspettiva għal medda twila li taħseb fil-ġejjieni għat-tul. Għalla stant irridu naraw l-utilità iva tal- uh, l-azzjonijiet kollettivi iżda rridu naraw dan fuq il-livell lokali fejn jistgħu differenza għall-individwi. Nixtieq nagħmel kumment ieħor forsi iżjed ta' twissija dan anke minn livell Ewropew jekk il-pilastru soċjali li jipproduċi kontro lingwaġġ forsi jkun hemm stennijiet li ma jistgħux jissarfu f'realtà jridu nifukaw fuq dak li tassew jista' jgħin ir-realtà u mhux ikonna kliem fira xi fisser dan għalija konkretament. Rridu naraw il-pilastru soċjali żviluppat bħala għodda prattika biex ngħinu lin-nies jindirizzaw il-problemi tagħhom fuq livell lokali. Grazzi, Sur Roland. Yeah biex nirreagġiċi għal xi kommenti li saru. Saqsejtu jekk għawx kompetizzjoni biex nkunu l-aħjar pajis f'terminiet tal-kondizjoniet fuq ix-xogħol, jien naħseb iva għandu jkollna hekk jew ikonna skambju ta' prassi tajba u nittrasponu minn pajjiż għal ieħor issa. Dinja ħaġa li importanti għal kumpaniji, għal politiċi, għal soċjetà naraw l-kumpaniji jahdaw, jahdmu qabel kien hemm kumpaniji jaħdmu mill-fuq għall-isfel. Issa le, issa m'għadhomx hekk, issa kulħadd il-ħaddiema u l-mina ħaddimhom iridu jaħdmu flimkien hekk kwistjoni ta' management imma wkoll kwistjoni ta' demokrazija hija demokrazija ekonomika u soċjali kif qegħdin nifmu daw il-klim fid-dinja tal-lum. Waferu veru li iktar ma noqorbu lejn ir-realtà, iktar nistgħu nkunu pragmatiċi, iktar ma iktar se nkunu nistgħu nirwiġbu bis-sol l-aħjar soluzzjonijiet Iva, kullħat irrit jaħdem eh, eh, il-kumpanija eh, ewlenija, il-ferrat, u jiena naħseb illi il-rwol tal-politikanti huwa li joħolqu il-qafas, qafas illi mbagħad jippermetti implementazzjoni ta' dan it-tip, mbagħad għal ċerti kumpaniji li forsi huma ftit separati huma kas għalihom huma l-SMEs jaħdmu mod differenti. Maħniex qegħdin ngħidu li l-għanijiet jew l-istandards iridu jkunu iktar baxxi, imma le jridu jkunu koerenti ma' realtà ta' dawn il-kumpaniji. u huma l-isħab soċjali li jridu jkunu wkoll responsabbli naħseb li l-politikanti għandhom rwol, kulħadd għandu eh, ideja tal- kultura tal-dialogu soċjali u hija differenti anke minn pajjiż għalliħor. ieħor Wieħed mill-metodi eh, tal-gvern kien kważi il-metodu tal-meta kun għedin jeleġu l-papa, jġifiri il-membri tal- eh, il-gbar tal-trade unions jingħalqu f'kamra u jgħidu intom intom tridu tieħdu deċiżjoni u jekk ma tiddeċidux intom se niddeċidu aħna. Eh, li forsi mhux se jkun jaqblilkom mbagħad bħala trade unions u naħseb illi fil-Belġu din hija ħaġa dan huwa metodu illi ħadem ħadem sew. Naħseb il-metodu li kien juża eh, eh, Jacques Delors. Iva, grazzi. Waħda mill-mistoqsijiet kienet kif jista' dan ir-rapport jiġi trasferit f'politika u fil-prattika. Naħseb illi wieħed mill-iktar użi importanti jkun illi natu attenzjoni kbira lid differenzi fost il-medji kemm dawk territorjali, dawk settorjali, għaliex iva. Hemm sitwazzjonijiet differenti fl-isferi differenti tax-xogħol illi jirrikjedu politiki differenti. Nixtieq immur lura Għal komment preċedenti ta' Sur Servos dwar il- kumment jgħadur ħaddiema fi Franza, per eżempju, tista' tiżviluppa ħiliet f'pajjiżi bħal Bulgarija u l ma jitilqu. Imorru fejn il-kondizzjonijiet u il-pagi huma iżjed attrajenti. Meta nirrikonoxxu l-ugwaljanzi, irridu morru lura għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fejn jirġa' jkollok anki politika industrijali imġedda illa lix l espenza ta' Charles Schwab, Caterpillar, u li nuqqas ta' politika ta' dan it-tip fl-Ewropa. Jekk qegħdin nitkellmu dwar trattati, mela naraw artiklu 3 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea illi jisħaq preċiżament il-bżonn ta' din il-koeżjoni u il-bżon ta' il-bosta livelli jaħdmu fl-imkien, naħseb l subijiet soċjali huma essenzjali tista' testansi bosta mistoqsijiet pa' Sinjura Hornung Draus dwar jekk hemmx interess li jingħadu fl-Unjoni iżda għana qegħdin u kondizzjonijiet fejn ir-riżultati għal min ħaddem mhux biss huma ta' Uma, tajbin iżda ta' vantaġġ għaliex ħafna drabi qegħdin naraw tul l snin xi tip ta' downgrading. tal-għada mm, kontratwali bejn minħaddem u l-ħaddem għal waħda iżet individwali. bil reperkussjoni negattivi li għedin naraw bħalissa grazzi sur Foden. Iva, grazzi. L-ewwel net, rapport issa huwa disponibbli mill-lum fuq il-website tagħna u jiena nħeġġixkom ilkoll tkunu iżjed mitla tar-rapport billi taqrawha dwar kif tistgħu tużawha biex tinfluwenzaw il ġejjini Naħseb anke bażi ta' dak li smajna mill-esperjenza tal-Finlandja xi eżerċizzji ta' talim reċiproku huma importanti u forsi anke xtaqxejn ta' preska dan jista' jieħu sura anki f'networks differenti, trade unions, networks ta' xogħol, il-dialogu soċjali formali kellna kuntatt bi snin imgħoddija ma' network Ewropew li issa wasal fi żmienu, fit tmimu jismim fil-fatt għal bosta soluzzjonijiet ta' dan it-tip. Dan it-tip ta' miżuri jistgħu jkunu ta' utilità kbira ja konta ta' li li jkun hemm d għaddiet ma' Business Europe jew il-ETUC għanna nixtiqnu diskutu dawn is-sejbiet ma'kom, kien hemm anke mistoqsijiet tiet speċifiċi minn fuq il-mejda. kom. Grazzi ħafna. ċerta illi jkun hemm possibiltajiet biex niksbu tweġibiet għal mistoqsijiet illi għadhom ma tresqux. Tul il-laqa sa issa. Nixtieq nistieden il-parteċipanti għalli kella hawnhekk barra is-sala il-pranzu jibda issa u wara l-waqfa nerġaw nibdew bit-tieni sessjoni fis-satejn u nofs. Fis-satejn u nofs. Sessjoni interessanti sejra tkun għaliex ħannitkellmu dwar il-rapport bejn ix-xogħol u il-ħajja barra x-xogħol ħajkun hemm anki sessjoni numru tlieta dwar l-aġenda globali għal ħajja tax-xogħol. L-importanza ta' evidenza għal dastant hemm lok għal iżjed tarif u tweġibiet dwar il-mistoqsijiet illi ma ksibtux sa issa. Il-pranzu ħajkun kom barra s-sala. Grazzi tal-interess u l-kooperazzjoni ta' kom sa' issa.